Uh, eh, good afternoon, uh, dear friends. Presentation of STOA study Language Equality. F'snar it-tajab lil kulħadd, nitkellmu fuq l-istowa u għadin nitkellmu fuq l-ogwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali. Tajjeb wisq. Mela, għandna dan ir-rapport Eh, ħdibna mal-Kumitat tal-Kultura eh, fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna għall parteċipazzjoni tagħkom. Madam Vert li hija il-President il-ġdid tal-Kumitat tal-Kultura. Nittama li magħha nkomplu bil-kooperazzjoni tajba li għandna bejn iż-żewġ komitati. Skużawni tal-li ma stajċ nattendi l-laqa Nibdew mela bil-prezentazzjoni tal-istudju tal istoha Xi ħaġa interessanti għal membri tal-Kumitat Kult u tal-Kumitat Itre. F'dan l-istudju insibu stampa dettaljata tal-status attwali u tax-xejrijiet marbutin mal-teknoloġiji tal-lingwa umana l-HLT. L-HLT Human Language Technologies Din hija sistema ta' software maħsuba biex titratta il-lingwa umana fil-forom kollha tagħha mit-kelma, miktuba jew inkella bis-sinjali. U l-ispeċifiċitajiet u l-sfidi marbutin mal-qasam tal-HLT fl-Ewropa. Nafu tajjeb ħafna bit-traduzzjonijiet tagħna u bl-interpretazzjoni tagħna fil-Parlament ukoll dawn huma ta' importanza kruċjali għal ġejjini. L-istudju jagħti attenzjoni wkoll l-impatt ekonomiku tal-ostakli lingwistiċi fl-Ewropa u l-implikazzjonijiet soċjali fl ma jkollokx livell ta' appoġġ teknoloġiku bilanċjat għal-lingwi Ewropej kollha. però għal dan baqalna 15-il sena forsi. Dan huwa suġġett kruċjali għall-Ewropa b-24 lingwa uffiċjali kif ukoll b'aktar minn 60 lingwi ta' minoranza u nazzjonali. E, ċittadini għandhom bżonn jikkomunikaw fil-lingwa tagħhom anke b'mod trasconfinali. Aħna Fiċ-Ċina hemm aktar minn biljun persuna dawn jistgħu jiċċaqalqu minn banda għall-oħra u bej wieħed u ieħor forsi mhux preċiżament jifmu lil xulxejn sakemm jibqgħu fiċ-Ċina. Nixtiequ nkunu hekk aħna wkoll, aħna nixtiequ li nżidu l-involviment ta' ċittadini fil fl-ambitu Ewropew, ovvjament li naqsu ix-xkil lingwistiku jista' jkun ta' benefiċċju għall-ekonomija Ewropea kif ukoll is-soċjetà billi nkomplu nsaħħu l-opportunitajiet tal-suq diġitali eh, singolu. Għandkom id-dokumenti qudiemkom sinjuri nistgħu nibdew bil-preżentazzjoni tal-istoa. Nistieden l-rappreżentant tal-istoa professjonist importanti ħafna sur Rivera. Kiteb dan l-istudju 10 minuti. Grazzi Buzek, grazzi lilkom tal għedin hawnhekk biex niddiskutu dawn l-affarijiet daqshekk importanti għall-Ewropa. Grazzi wkoll l-unità stoa li hija involuta f'dan l-istudju fejn qegħdin nanalizzaw ir-rwol tal-lingwa fl-Ewropa u l-possibilità li innaqsu l-ixkiel u nevalwaw ukoll opportunitajiet marbutin mal-qasam. Se niddiskutu suġġetti differenti hawnhekk l-ewwel net għandna l-multilingwiżmu fl-Ewropa u kif dawn jaffettwaw l-ekonomija fl-Ewropa. Tinni net huwa it-teknoloġiji tal-lingwa tas-sinjali xejriet marbutin ma' teknoloġija u t-tielet net nixtieq niddiskuti magħkom il-qasam ta' tal-ejċelti fl-Ewropa waħda mill qazlit politiċi għall-Ewropa. il multilingualizmu fl-Ewropa, l-ewwel ħaġa hija fl-Ewropa għandna 28 lingwa uffiċjali u aktar minn 60 lingwa minoritarja. Din hija waħda mir-rikkezzi ta' diversità kulturali fl-Ewropa. Hawnhekk tistgħu taraw id dialetti kollha l-ilsna kollha fl-Ewropa ħafna minnhom. Id-diversità hija waħda mill-aktar xkiel sostanzjali għal ħolqien ta' Unjoni Ewropea integrata eh, fl-era digitali. Sa naraw xi ċifri, pereżempju 60% ta' Ewropej ma jistgħux jikkomunikaw bl-Ingliż hemm ukoll diskrepanzi fil-pajjiżi xi wħud minnhom aktar minn 80% tal-popolazzjoni ma jistgħux jikkomunikaw bl-Ingliż bħall-Ungerija pereżempju fl-Olanda 20%. Issa xenarju ieħor fejn nistgħu nużaw is-sitt lingwi jew l fl-Ewropa, eh, l-Ispanjol, Franċiż, Ġermaniż, eċċetera. 15% tal-Ewropej hawnhekk xorta waħda jispiċaw biex jaqgħu lura fi 11 il-pajjiż eh, Ewropew aktar minn nofs il-popolazzjoni ma jkunu jistgħu jikkomunikaw b'dawn is-sitt lingwi. Bl-aħmar tra dawn il-pajjiżi li jkunu żvantaġġati bl-użu ta' dawn is-sitt lingwi maġġoritarji. Hemm ukoll distak lingwistiku skont l-element soċjali demografiku. L-aktar ħaġa importanti l-edukazzjoni skont il-level ta' edukazzjoni se titkellem l-Ingliż jew nkella le. U fil-fatt ħafna studji juru li il-possibilità li tmur l-università inti żżid b'20% il-possibilità li inti titkellem bl-Ingliż. M'hemmx biss distak jiġifieri, hemm ukoll distak inġuż ta' ċittadini Ewropej u dan id-distak lingwistiku għandu wkoll konsegwenzi soċjali u ekonomiċi, l-integrazzjoni tal-migranti, mobilità tal-ħaddiema, ta' servizzi pubbliċi, kummerċ trasconfinali, ecc. Nistgħu naraw eżempju, pereżempju bil-mobilità tal-ħaddiema, ir-rata ta' ċittadini Ewropej li ċaqalqu għal pajjiż Ewropew ieħor biex jaħdmu huwa biss 6 Xkill lingwistiku jaf ikun waħda mir raġunijiet ewlenin għal din iċ-ċifra skont l-analiżi tagħna e, jekk nelbu dan ix-xkiel minn 6% nitilgħu għal 16%. Jiġifieri it-triplu tan-nies imbagħad li jkunu jistgħu jiċċaqalqu għal pajjiż ieħor. Fil-qasam tal-kummerċ elettroniku aħna rajna li hemm frammentazzjoni kbira fis-suq f'dawn is-sitt żoni jew ewlenin karatterizzati mill-lingwa tagħhom. Pereżempju l-Ungerija. Fl-Ungerija in-numru ta' ċittadini Ewropej li jixtru online minn pajjiż ieħor kważi żero. Mingħajr xkien lingwistiku n-numru ta' ċittadini Ewropej li jixtru minn pajjiż ieħor biex jixtru lejn l-Ungerija jista' jiżdied b'6 miljun persuna, jiġifieri tliet darbi aktar fl-darbit aktar mit-ċifra twali ta' nies li jixtru online fl-Ungarija. Ġifri tkun opportunità kieku nelbu dan ix lingwistiku biex insaħħu l-kompetittività u nżidu l-kummerċ elettroniku. Il-punt li jmiss huwa eh, teknoloġiji lingwistiċi kif jistgħu jkomplu iħottu dan ix-xkil. Dawn teknoloġiji insibuhom f'ħafna applikazzjoni digitali, mobiles, eh, assistenza digitali bħal Cortana, U hemm tliet gruppi ewlenin ta' teknoloġiji diġitali għal lingwa umana, intelligent content, speech, speech, minħabba approċċi ġodda bbażati fuq networks li już li iżidu s setta ta' komputazzjoni għabbażi ta' tekniċi partikolari dawn qegħdin isiru soluzzjoni biex nelbu xkil lingwistiku. Hawnhekk pereżempju għandna network partikolari Hawnhekk qegħdin naraw kif il-Google qegħdin jgħidu li qegħdin jaslu lejn il-kwalità umana għalla kendu xie għasamma traduzzjoni u mistenni li fis-snin li ġejjin dawn it-teknoloġiji se jkomplu jevolvu f'punt fejn se jkun jistgħu jagħtu traduzzjoni ta' kwalità umana. Il-punt hawnhekk huwa li dawn it-teknoloġiji jorplu fuq id-data. Għal daqstant huwa importanti li jkun hemm biżejjed data bejn il-lingwi differenti b'mod li dawn it-teknoloġiji jaħdmu li dawn it-teknoloġiji huma bbażati fuq l-użu ta' ammonti kbar ta' data. Però jekk naraw fl-Ewropa f'pajjiżi Ewropej hemm bilanċ ta' appoġġ diġitali u data għal lingwi differenti. Fil-fatt, fi studju li sar xi snin ilu instab li għal ħafna lingwi Ewropej il-livell ta' approċ huwa għal ħafna mill-każijiet huwa dajjef jew inkella non eżistenti u dan qiegħed ikompli jimbotta ħafna lingwi Ewropej f'estenzjoni diġitali, problema reali din fl-Ewropa. Issa l-punt li jmiss huwa it-teknoloġija u l-industrija fl-oqsma industrijali brabta mal dawn l-HLTs u jekk dawn u humiex lesti biex javvanzaw dan il-mod. L-ewwel net l-ekosistema tal-internet hija dominata minn kumpanniji kbar non-Ewropej, Amerikani l-aktar. għal istan il-lingwa Ingliża hija l-aktar lingwa importanti fl-ekosistema online. Hawnhekk tistaw taraw id-differenza bejn l-appoġġ għall-Ingliż bl-aħdar u l-appoġġ għal-lingwi l-oħrajn. Apparti minn hekk hemm madwar 500 kumpanija fl-Ewropa marbuta mal-HLT. Il-numru ta' ta' kumpaniji fl-Ewropa f'dan l-ambitu huwa pjuttost sostanzjali, però hemm ħafna kumpaniji żgħar, ħafna minnhom huma kumpaniji binqas minn 200 impjegat. Hemm ħafna micro enterprises bi ftit impjegati, jiġifieri hemm frammentazzjoni ħafna fl-industrija tal-HLT fl-Ewropa dwar l-ekosistema tal-internet hemm ukoll aktar minn tmim ċentru li qegħdin jaħdmu fuq dawn it-teknoloġiji fl-Ewropa kien hemm proġetti ta' suċċess ħafna bħal Moses pereżempju li huwa open source machine language product li jiffaċili ta traduzzjoni għal lingwi differenti Nistgħu ngħidu li l-ekosistema tar-riċerka però ma tantx irnexxiela l investiment Ewropew tal-industrija f'dan it-tip ta' teknoloġija. Hemm sfidi kbar iġifieri għall-industrija Ewropea frammentazzjoni kbira, ħafna kumpaniji Amerikani, ħafna kumpaniji eh, Ewropej nxtraw mill-Amerikani, u għaparti minnek l-Ewropa għamlet riċerka iżolata fil-maġġoranza tagħha ġifri hemm bżonn koordinazzjoni aktar qawwija brabta ma' dawn l-inizjattivi. Hemm bżonn li nżidu l-effiċenza permezz ta' shared knowledge, infrastruttura u rizorsi għal-lingwi kollha mhux għal dawk l-ewlenin biss. U rridu nsaħħu wkoll il-kumpaniji Ewropej b'mod li minflok ma jkun hemm kumpaniji żgħar fl-Ewropa jkollna kumpaniji aktar setana. Dwar il-politika, l-amministrazzjoni Ewropea xini tagħmel? Għanna nistennew, aħna rajna li dawn it-teknoloġiji importanti ħafna l-Ewropa eh, dan l-ambjent multilingwistiku importanti u dawn l-HLTs jistaw jgħinu nindirizzaw dawn il-problemi. Nistaw nistennew appoċ estern mill-istituzzjoni ta' Ewropej. Aħna analizzajna aktar minn 3000 dokument tekniku politiku strateġiku mill-Kummissjoni u l-Parlament u r-riżultati huma skarsi ħafna fil-fatt dak li rajna huwa li hemm distak kbir, diskrepanza kbira meta nqablu kif dawn id-dokumenti qegħdin ikopru suġġetti marbutin ma' l-Internet of Things, per eżempju l-Cloud, etc. u teknoloġiji marbutin ma' l-HLTs. ħafna minn dawn id-dokumenti ġifiri din dawn it-teknoloġiji huma relevanti ħafna. U din hija l-problema tagħna u dan huwa rifless ukoll fid-dokumenti politiċi tal-Kummissjoni. Nistantikom eżempju pereżempju hawnhekk fl-istrateġija tad-DSM tal-2015 hemm biss referenza qasira servizzi tal-multilingwizmu. Meta fl-istudju rajna li xkil lingwistiku huwa wieħed mill-aktar xkil importanti għal DSM sew integrati ċifri huwa ta' sorpriża li dawn, dan is-suġġett daqshekk importanti mhux kopert minn dawn l-istituzzjonijiet. Biex niblu s-sitwazzjoni proponejna ċerti affarijiet, per eżempju, il-ħol jinta qafas istituzzjonali ġdid feħdan l-istituzzjonijiet għodda biex nevalwaw il-politika, niproponu wkoll politika ta' riċerka biex insaħħu ir-riċerka fl-HLTs fl-Ewropa biex noħolqu wkoll eh, il-ħolqien ta' pjattaformi mhux għall-Ingliż biss, però anki għall-lingwi l-oħrajn aktar minoritarji u biex innaqsu d-distak bejn il-lingwi Ewropej. Qegħdin noħolqu wkoll politika biex inżidu l-arfin bejn kumpanniji partit interessati, eccetera aħna għanna sensazzjoni li n-nies mhux qegħdin jirrealizzaw li dawn it-teknoloġiji huma lesti li jilagħbu rwol importanti għal multilingwiżmu fl-Ewropa. Nipproponu wkoll li noħol u fondi ta' investimentu pubbliċi u mħaltin biex insaħħu wkoll dawn il-kumpaniji iż-żar fl-Ewropa. Ħaġa importanti oħra wkoll biex inżidu disponibilità ta' taħriġ f'dan l-ambitu u eventwalment nipproponi wkoll xi politika ta' servizz pubbliku għabbażi ta' xiri pubbliku ta' teknoloġiji ġodda, eccetera. B'mod li jkun hemm dan is-servizzi pubbliċi eh, fl-Ewropa f'lingwi differenti u biex nappoġġaw ukoll l-industrija Ewropea. Biex nikkonkludi, Dan huma konklużjoni ta' ewlenin. L-ewwel nett ixkil lingwistiku fl-Ewropa hija xi ħaġa importanti ħafna, xi ħaġa għandha konsegwenzi soċjali u ekonomiċi. L-HLTs qegħdin jitjiebu brata maġla. Naħsbu l dan it-teknoloġiji qegħdin jagħtu l-Ewropa l-opportunità li innaqsu dan ix-xkiel. L-industrija mhux qiegħda tħej l-Ewropa biex tindirizza dawn dawn l-sfidi minħabba problemi ta' frammentazzjoni. Mbagħad hemm ukoll eh, dawn teknoloġiji mhux riflessi tajjeb fil-politika tal-ICT kurrenti. Naraw nistaw nagħmlu biex nindirizzaw is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Thank you for your presentation. And grazzi, grazzi għall prezentazzjoni Issa nilqa lill kollega tagħna ex-membru tal-Parlament Ewropew u l-Kumitat ITRE Vittorio Prodi. Grazzi ħafna Vittorio li jgħat fostna l-lum niftakru tajab ħafna xuħut minna insomma. Aħna dejjem lesti li nilqgħu kawnek fil-Parlament u f'dan il-Kumitat, inti kont membru attiv ħafna tal-Kumitat tagħna. Grazzi ħafna. Sur President, jina emozjonata unek, ġejtura unek wara sentejnu nofs. F'dan il-post li kien daqshekk importanti għal ħajti. U biex naraf ukoll x'inhu l-problemi tad-dinja. Inkluż l-industrija. Jina dejjem nġib miegħi dan l-ispirtu li jiena tallemt ma'kom u mal-kollegi tiegħi. Sur President, grazzi ħafna talli tajtni l-opportunità li nsellem lil kollegi tissa u tal-modi b'mod dirett f'dan il-post li kien daqshekk importanti għalija u għal l-Unjoni kollha kemm. Grazzi ħafna. Vittorio, Thank you very much. Grazie Vittorio. Aħna kollegi attuali, reali, mux ex kollegi. Inti għadek kollega tana, eh, anke jek tiġi bħala. Biex tamilna zjara. Issa nkomplu bil-diskussjoni tana, tara Vittorio aħna ma biddilna xej, issa nati il mikrofonu lil kollega Rubik. Il-President ta' Stoa. Grazzi tal-prezentazzjoni. Stoa din il evaluazzjoni tal-teknoloġija xjentifika tanalizza alternativi ta' politika fil-futur tal-Europa u naturalment il-lingwi hija waħda mill-ħames prioritajiet ta' stoa mobilità internazzjonali b'mod sostenibbli illi konna mera preċiża tal-dinja reali. Immaġina li inti tkun qed tivvjaġġa fuq aeroplanu u titkellem lingwa ta' minoranza u għandek problema ta' saħħa u kif tista' inti tesprimi ruħek mod effiċenti. Dan huwa propju dak illi iħassibna nipprovaw nirsolvu din il- faċilità ta' multikomunikazzjoni. E, e, e nibdew bil-kodifikazzjoni diġa fil-kindergarten dawn iż-żminijiet. Il-wieħed fil-mija tal-profitti tal-Google qed jiġu investiti fil-attivitajiet soċjali u distribwew e, eluf ta' iPhones għal rifuġati u kellhom jiżviluppaw lingwa ġdida għal illetterati u anki li hemm e, coding bil-arbi, bil ċiniż kienu qed jużaw il-pittogrammi. Meta niftakru illi dan kollu huwa disponibbli fuq l-internet illum huwa ċar illi l-lingwi huma xkil nazzjonali u l-kompetenzi u l-ħiliet lingwistiċi huma ewlenin u aħna naħsbu li fil-programm ta' riċerka li mistra tal-Unjoni Ewropea issa għandna li se nibdew nidiskutu sta kan nix nitkelmu fu il su intent fil-lingwi u noħol u l-infrastruttura necessarja u investimenti fil riċerka u l-iżvilupp biex dan din is-sfida nkunu nistgħu eh, nafaċawa f'din iż-żona f'din żona ta' diversità kulturali li għal Ewropa nkunu nistaw nikkomunikaw u nsiru kompetitivi. b'24 lingua li jiġu ntużati bisħieħ u jiġu inklużi fi servizzi biex eh, konna traduzzjoni istantanei din dan huwa qasam importanti ħafna. L-intelligenza artificiali u importanti hija importanti ħafna. Iridu nżidu l-algoritmi, iridu biex nkunu nistgħu nagħtu il-kontribut tagħna. Issa naħti il-mikrofonu l-kollega e li ju anke autur tal-prezentazzjoni tal-lum. <clears throat> Isur Saw Dargas, grazzi. Nishtiq nifraħ l-kollega l prezentazzjoni li kien eh, studju interessanti ħafna kif ġi prezentat u nishtiq nirringrazzja anke l-stoa. Jena Mux tani kommenta fuq l-istudju, dan huwa studju li ta' minn wieħed janalizzah. Jiena nixtieq però nagħmel xi kummenti. X'għandha l-Ewropa l-ewwel net? Għandha wirt multikulturali, multilingwistiku u għandha politika tajba fit-trattati, għandha ricerka u svilupp eccellenti, Però x'mandix l-Ewropa? L-Europa mandiex il-politika tal-multilingualizmu u multikulturalizmu fil- fil- fleta ta' informatika. Mandiċ spazju digitali għall-lingwi u l-Europa unek edha l-ura f'dan avvenimenti principali fi teknoloġija lingwistika qed isseħ barra mill-Ewropa. L-Ewropa qed tagħmel ħafna, però mhux bizzejiet. Għal da standan u studju li huwa neċessarju għandna bżonnu propju u għaw miktub hawnhekk id-direzzjoni li għandhom jihdu il-policies. U rridu nimmiraw lejn il-politika Ewropea tal- multilingualizmu fil-età digitali. U fl-aħħar, bħala eżempju jiena xtaqt insemmi ħaġa oħra. Rajna Google rajna anki fil-prezentazzjoni għamlu progress tajjeb bil-Google Learning u r-ruol li għandhom fit teknoloġiji lingwistiċi Però però eh, dan, din il-ħidma saret fl-Europa, il-Google għamlet proġett fl-Londra u aħna għanna fl-Europa proġetti Għaliex ċerti proġetti jisiru barra mill-Europa mux ġona u ġol Europa? ħatma ħatma jista jirrispondini. Jina minix kontra dawn il-proġetti, anzi jina a favur taħħom. Imma imma aħna rridu rridu niprovaw namlu ekonomija u u dana huwa proġett tal-lingwa umana u aħna sen nimxu l-qoddim nitolbu l-Kommissjoni għanna bżon ta' dan il-proġett tal-lingwa umana. Forsi il-Parlament jista' jagħmel anke riżoluzzjoni biex jappoġġa din l-inizjattiva. Grazie. Issa sur Taċenowski. Grazzi, President, jina mur sanot nirrepeti il-klim ta' minn tkellem qabli u naqbel maħom jina bħala membru tal-panel tal-istoa jina konvinti li il-benefiċċji ewlenin ta' dan l-istudju huma li jisħu fuq l-importanza tal-lingwi u l-isforzi biex jiġu użati algoritmi u modelli matematiċi biex nelbu il-barriera il lingwistika. E, Għall-Europa illi għanda dan il-wirt storiku, il-lingwa hija l-bażi ta' ħafna opri d'arti, ta', ta arti. fl-Amerika mhux l-istess għax il varieta u diversità lingwistika miex bħal tana. Dina hija il bazi tal-koabitazzjoni, tal koesistenza Ewropea għal mijiet ta' snin. Jiena matematiku bħala professjoni. E traduzzjoni matematika kienet waħda mill-iktar metodi liktar komplikati illi meċu l-arfin lingwistiku l-qoddim u għena u koll biex nizviluppaw dawn il-metodi anke għal osma oħra. Jena naqbel mal-kollegi li dina marridux aħna fl-Europa naċċettawa u noħduha for granted. Aħna nitkellmu ħafna lingwi imma l-Amerika għada edda tamel progress dejjem iktar minna f'dan il-qasam u koll. U mandomx dawk il-lingwi li għanna ħna, għasek lingwi kapħalna. U lan ta' stoħa huwa illi nuru fej sejrin li sviluppi u fuq eċi irridu nifukaw. Għal daqstanti traduzzjoni lingwistika eh, illi tuża kwalunkwe teknoloġija, mhux biss teknoloġija kom ta' komputazzjoni. Eh, għalix fl-istudju tal-moħ uman eh, din hija ħaġa li spiss aħna ma nikkonċentrawx fuqa għalix din hija waħda mill-setturi iktar importanti tal-istudju Nibler. Grazie, President. Grazie għall prezentazzjoni eccellenti minna ħatijaj. Nibda billi nirringrazzja lil por Rubik u lil Stoa tal-li ħadu l-inizjativa u anki Sur Sawtargas b'mod partikolari li għal ħafna snin kien qiegħed jaħdem fuq dan il-suġġett tal-multilingualizmu fl-Ewropa u żgura huwa illi nibqgħu nifkati fuq din l-attività. L-ewwel kumment l ewropa tgħix fuq il-diversità kulturali. U rridu aħna nipreservawa din il-diversità kulturali. Grazzi tal inizjattiva maħniex weqfin, irridu naraw xinu għal-pass li mis, irridu nħollu iktar nqajmu l-kuxenzi, irridu nħidu nota tal-lingwi differenti u un namlu dak li hemm miktub fl-istudju, rridu naraw kif din it-teknoloġija tista' tgħin biex tiżgura din id-diversità lingwistika fl-Ewropa u din hija attività valla pena. Eja, niprovaw naħsbu x'nistgħu namlu f'termini pożittivi biex immexxu l-qudiem u li diversità lingwistika li għanna fl-Europa tista tiġi mejjuna bil-teknoloġija u bil-forum ġodda ta' media. Forsi din hija ħaġa li stoa tista' timbotta. X'nistgħu nagħmlu issa biex niżguraw illi tinżam din id-diversità lingwistika. Il-deċiżjoni ta' 23 deċiżjon ta', ta ġunju e, ta' ta' sena li għaddit tal-Brexit, jekk Brexit isseħ, e, irridu naraw se jkun ir reġim lingwistiku u rridu nħarsu fuq lejn lingwi oħrajn forsi jista' jkun hemm eh, lingwi oħrajn li jistgħu jitilgħu u jkollhom eh, importanza iktar. Grazzi. Signora. Issa sur Kliċek. Grazzi. Nieħu l-opportunità li għanna l-interpretazzjoni, allora se nitkellem biċek. Jena ma nafx sa li ma punt l-istoa tħares lejn il-familji differenti lingwistiċi u l-fat li ċerti l-familji lingwistiċi jużaw sintassi simili u fil-traduzzjonijiet kollha bil-magna, bil-machine translations, u spiss huwa possibli li wieħed jagħmel traduzzjoni tal-artikoli tal-gazzetti u testi oħrajn. Però malli ikun hemm test li huwa iktar tekniku, allora wieħed jintaqa ma' espressjonijiet speċifiċi għal disciplina partikolari. partikolari. Ehm, u u ċerti disciplini li jkunu tekniċi ħafna jiena fil-fatt għamilt il-verifika ta' xuħut minn dawn it-traduzzjonijiet biex niżgura illi l-lingwaġġ tekniku li qed jiġi użat huwa korrett. U hemmhekk wieħed jista' jara kemm huwa diffiċli Ma naturalment li tkun hemm is-sintassi tajba u anki it-terminoloġija u wieħed irid jiżgura illi teknoloġikament u teknikament it-test huwa korrett. U biex naslu għal dan naħseb iridu ħafna iktar żmien. Grazzi. Et nifem li aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-multilingwiżmu u fil-fatt kulħadd għandu juża il-lingwa tiegħu u jiena se nkompli nuża l-lingwa tiegħi għall-inqas fuq dan is-suġġett. U aħna għandna xi ħadd mill-Kummissjoni Ewropea hawnhekk il jossur Mar kon Marcella mill Digi Connect, pero jena nishti nitolbok biex ma nitkellimx iktar minn minuta għax għanna il-ministri li qed jistennew barra. U nixtiequ ngħidu però illi il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk u nixtieq nagħtikom leħen. Grazzi, President. Jaħna nilqaw l-rapport ħafna aħna qegħdin insegwu l-evoluzzjoni fistoa fuq dan ir-rapport. Narfu l-isforzi biex wieħed jitkellem fuq id-differenza u l-rwol importanti ta' teknoloġiji naħseb illi hemm kontribuzzjoni anki eh, illi wieħed jista' jisma fuq il-implikazzjonijiet eh, soċjali eh, u interessanti li wieħed jara illi hemm differenzi anki fuq wieħed jista' jippro jitratta id data lingwistika il eh, Komissjoni Ewropea qed tagħti kontribuzzjonijiet importanti bit-riċerka eh, kemm fuq sistemi ta' machine translation kif ukoll dawk neurali għal arfin aħna nħarsu qoddim lejn il-kontribuzzjoni ta' rapport sen segwuh bla dubju. Grazzi ħafna. Enti stajt, enti użajt il-lingwa tijak fil-fat, pero aħna nistaw nitkelmu bil-lingwa li rridu. Is-sur Langen. Aħna napoġġaw l-istudju. Ili membru tal-parlament istas sentajt tliet snin u f'dan iż-żmien kelli esperienza illi il lingua tana edha t-twarrab bata tara dominanza tal inglis fid-dibattiti tana u meta weħed specialment anki jara d difikulta li għana biex nesprimu ruħna bl inglis u anki termini tekniċi. Irridu nibdaw aħna l-Europa maquda fid-diversità jfisser illi l-lingwi kollandu jkollhom l-opportunità. U jiena meta mmur mużew fi Washington, per eżempju, jiena nara erba lingwi Ewropej rappresentati l-Inglis, l-Ispanjol, l franċis u l ġermanis Għawnek eh, uh, jużaw l-Inglis bis, forsi daqxejn ta' Franċis, imma l-lingwi l-oħrajn eh, edin, edin jabbandunawom, u ma tantx edin jiġużati, u din għanda tkun opportunità biex aħna nkunu nistaw nerġaw nibdew nużawhom, speċjalment li darba titlaq jitlaq ir renjunit mill-Ewropa uh, u ma tibqax il-lingwa ta' maġoranza wara li tilqu l-Ingliżi. Grazzi. Grazzi għal din l-istqarrija. Naturalment iva għandek raġun, kultant aħna ners u l-bot mill-lingwa tana. Pero hemm bżonn anki illi nikomunikaw bejnietna fil-kurduri tal-parlamentu ma nix interpreti maħna. Allora, emżon użaw lingwa komuni bejnietna u naturalment għandek perfettament raġun. Jena nishtiq nitlob l-kellima għal starrija qasira għax għanna l-ministri stennewna. Grazie ħafna. Aħna smajna diskussjonijiet fuq il-lingwi tagħna u kif għanna għandu kun nistaw nużawa meta nitkellmu bejnieta u din hija ħaġa importanti fl-Ewropa. Fl-Ewropa għandna ħafna lingwi u rridu nipromovu l-fatt li kulħadd għandu dritt jiġi jitkellem il-lingwa tiegħu. Anki fl-aċċess ta' servizzi pubbliċi, per eżempju. Din hija dan huwa argument, dan huwa punt eh, illi e, ma tantx ġi eh, ma tantx ġi eh, realizzat fl-Europa u għalhekk l-Ingliż sar importanti. Imma e ridu nibdew naħsbu u naħdmu fuq din. Grazie ħafna. Aħna eh, inħarsu qudiem li konna follow-up fuq dan ir-rapport. kollegi, issa wasal il-moment biex naddu għal punt li mis fuq l-agenda il-punt numru 12. 12. I'm sorry, five minutes later. But we can manage Unfortunately, five minutes later, but we can manage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 bil-presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Il-prioritajiet għal-politika tal-telekom u għal-suq eh, digitali, suq wahdini digitali. Is-sur Mallija, il ministru għal-Kompetittività u għall-ekonomija ta' servizzi digitali u marittimi u prioritajiet għal riċerka, innovazzjoni u l-spazju Essor Chris Aġus, Segretario parlamentari Malti a ricerca innovazioni zaza u sport. O importante ali, discussioni diskussjoni importanti għalina. U nishtiqu diskutu kol l-ENISA, il-suq intern digitali, l-ekonomija ta' servizzi digitali marittima u anki l-kompetittività. JRC, EIT, ITA, ITER, u jek intkom tridu tamlu dawn il-mistoqsijiet. Għax għal-presidenza Maltija dawn huma kollha importanti, un bat ġoħrejja l-inizjattiva prima aħna diskutejnija din inizjattiva xiftit sijat ilu u il-kodiċi ġdid telecoms u anki il-roaming fil-kamp tal-politika digitali li importanti ħafna. U nishtej fakkarkom il-koll membri illi testaw anki testaqsu tamlu mistoqsijiet u wara l-prezentazzjoni. Nitlobkom, sin, sinjuri ministri, nishtiq nilqakom eh, minn qalbi għal-Parlament Ewropew, grazzi tal-prezenza ta'kom. Il-Kumitat tagħna tħoss li hija responsabbli ta' din l-idea illi xemmejna il-politika ta' telekom is-suq intern digitali. Forsi għandi nistaqsi li sur Ministru Mallija jibda id-diskussjoni bil-diskors tiegħu. Thank you, Mr. Chairman. I, I... Grazie Hafna, President. L-ewel net. Se nitkellem fuq il-programm ġenerali tal-Presidenza ta' pajizi u tal-Lingwa Maltija, unbat e, eh, bil-Lingwa Maltija, unbat nitkellem bil inglis ma ta' nitkellem fuq il-prioritajiet. Tin sena l-Europa kienet meqjusa bħala xempju ta' tama, prosperità, żvilupp u paċi Din il-kisba kbira kienet riżultat tal-viżjoni tal-pjuriri tal-proġett Ewropew. Fi żmien meta ħafna oħrajn kienu xettiċi dwar kemm nistgħu nirnexxu u jekk nistgħux naħdmu flimkien. Fis-60 anniversarju tal-proġett Ewropew lilna Malta l-iżgħar stat membru il-privileġġ u l-opportunità li nippresedu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa żmien fejn fih irridu flimkien neħdu kontra l-aħħar 60 sena. Il-kol għanna dmir li niproteġu dak li ksibna sal-lum u nikkomunikaw il-benefiċċji ta' dan il-proġett li ċittadini tagħna. Benefiċċji li xi kultant jintesew. Din hija wkoll opportunità tajba biex inħarsu il-qudiem. L-Ewropa għandha bżonn momentum ġdid u żviluppi riċenti madwar l-Unjoni u rew b'mod ċar il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun aktar viċin il-popli tagħna u li tikkomunika b'mod effettiv il-miżuri importanti li qed tieħu biex tipprovdi opportunitajiet aħjar għaċ-ċittadini tagħha li jagħtuhom iċ-ċans jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u jirnexxu fihom. L-avvenimenti politiċi li esperjenzjajna is-sena l-oħra ħallew marka fuqna il-koll il-bżon ta' riforma qatt ma kien daqshekk urġenti u lajta biex inkunu viċin in-nies qatt ma kienet daqshekk ċara. L-avvenimenti tas sena l-oħra ċaqilqu l-pedamenti tal-proġett Ewropew kif nafuħ. Malta hija determinata li tagħti l-kontribut validu tagħha għal proġett Ewropew. Naspiraw li matul il-Presidenza permezz tal-ħidma tagħna fil-Kunsill u tal-ħidma ma'kom fil-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea toħroġ aktar b'saħħitha. Nafu li sitt xhur huwa perjodu qasir ħafna. Fil-waqt li ninsabu ambizzjużi li nikkontribwixxu biex immexxu l-proġett il qudiem u nagħmluh aktar kredibbli qegħdin inkunu realistiċi. Nafu x'inhuma l-limitazzjonijiet tagħna, iżda nafu wkoll x'inhi s-saħħa tagħna. Edin immorru quddiem id-delegazzjonijiet l-oħra fil-Kunsill bħala interlokutur onest, mingħajr aġenda moħbija u mingħajr pretensjonijiet. L-istess mod se nkunu naħdmu mal-Parlament Ewropew fis-sirtu ta' kollaborazzjoni u onestà. Il-fatt li għandna l-Prim Ministru, id-Deputat Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni li kollha servew bħala membri tal-Parlament Ewropew iwassal bi żgur nifmu l-importanza li għandu l-Parlament Ewropew u intkom ir-rappreżentant dirett taċ-ċittadini Ewropej biex tilleġislaw fl-interess tagħhom il-koll. Ninsabu gburin li qed nassumu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea propju f'dan il-moment. Il-prinċipju ewlieni li se jgwida l-Presidenza tagħna huwa li nġibu momentum frisk u ġdid fix-xogħol li jġib liċ-ċittadini Ewropej aktar viċin xulxin bħala konsumaturi, bħala nies li joħolqu l-ġid bħala stakeholders. U appropju għalhekk li identifikajna is-sitt prioritajiet tal-immigrazzjoni, is-sigurtà, is-suq uniku, il-politika tal-viċinat, l-inklużjoni soċjali u l-affarijiet marittimi għaliex ġenwirament nemnu li l-popli tagħna għandhom tħassib leġittimu li jrid jinstema'. Ma nħoss li għandi nidħol f'kull priorità b'mod individwali. Għal daqstan bil-permess tiegħek, sur Buzek, ħanitkellem fuq il-programm tal-ħidma fl-oqsma li l-Kumitat tagħkom jiddiskuti u jaħdem taqsek fuqhom. Mr. Chairman. Sur President, Vice Presidenti, Onorevoli Ministri, wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd nixtieq nirringrazzjawkom kol tal-merħba eh, li tajtuni minn qalbkom tassew huwa unur għalija li niġi mistiden hawnhekk għal dan il-Kumitat ITRE biex nippreżenta il-prioritajiet diġitali tal-Presidenza Maltija għal sitt xhur li ġejjin. U mill-ħatra tiegħi bħala Ministru ta' Affarijiet Diġitali jiena bidejt nintaqa ma' ħafna minnkom. Dan il-laqat ġallu ġallu ninkun nafu tim tiegħi wkoll fuq it-ħassib tal-Parlament Ewropew fuq kwistjoni diġitali. Jiena dejjem emment illi li konna eh, kanal miftuħ onest mal-kolleġislatur tagħna ikun instrumentali għas suċċess bħala presidenza u jiena nista' niżgurakom illi minna ħatijaj l-intenzjoni hija illi nżommu dawn il-kanali ta' komunikazzjoni miftuħin għal eh, presidenza kollha kemmi. Eh, bħala nazzjon gżira li m'għandix rabtiet fiżiċi mal-kontinent, eh, Malta taf xew li muma il-benefiċċji ta' kollettività u ta' digitalizzazzjoni u il-bidu tal-era digitali ġabet maħħa epoka ta' opportunitajiet ġodda li laqas bistajna nimmaġinaw sa' ftit snilu u ġabu maħħum ukoll l impiegi u t-kabbiru għalhekk huwa importanti ħafna li nipprovaw mhux biss illi ikonna is-suq diġitali waħdini imma li nipprovaw illi kull dak illi nistaw niksbu ikun tajjeb mhux biss għal preżenti imma ukoll għal żminijiet li ġejjin. U hekk f'dan il-kuntest u f'kollaborazzjoni mill-viċin ħafna mal-imsieħba tagħna tat-trio kif ukoll mal-Parlament Ewropew bħala kolleġislatur, Malta qed tipprova li kolla aġenda ambizjuża però realistika għal presidenza tagħha il-presidenza ta' Malta se tkompli tibni fuq ix-xogħol tal-tajjeb tal-presidenzi tal-Olanda u tal-Slovakkja, imsieħba tara ta' trio u it-trio li ġej ikollu bażi soda Fux ix jibni. L-introduzzjoni ta' teknoloġija attriċi hemm bżonn issibna kollha lesti. Din hija opportunità għall-Ewropa li tkun fuq qudiem ehm, fuq dawn il-ħiliet u Ewropa Digitali u maquda tista' tfisser opportunitajiet kbar għal kulħadd. Il-Presidenza Maltija għalhekk se tipprova taħdem mal-Kunsill, mal-Kommissjoni kif ukoll mal-Parlament Ewropew biex tiżgura illi ikonna l-iktar benefiċċji possibbla ċittadina tagħna u għall-intrapriżi tagħna. Nemmen illi l-mod maċel kif in negozjati fuq l-erba 7.9 MHz design megahertz file jistaw ikunu eżempju emblematiku tal-kooperazzjoni li qegħdin naħsbu li jista' jkollna bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Ix-xogħol fuq il-kodiċi ta' komunikazzjoni kol se tkun l-iktar eh, biċċa affari kbira tal-presidenza tagħna u l-xogħol fuq il-kodiċi huwa tant importanti u l-presidenza Maltija temmen illi konna qafas aġġornat għas-settur telekomunikazzjoni li huwa kapaċi li jitratta l isfidi tal-futur u l-iżviluppi li ġejjin fid-dinja diġitali hija ta' importanza kbira. Malta temmen illi li konna qafas ġdid fuq iktar konnettività u regoli ċari se jkunu essenzjali. Għal daqstant bdejna naħdmu fuq il-kodiċi, speċjalment fuq il-parti ta' servizzi u lan huwa li nagħtu spinta lil dan il-fajl kemm jista' jkun. Attualment qegħdin naħdmu f'kooperazzjoni ehm, mal-Presidenza tal-Estonja u rapporter fuq il-fajl biex hekk niżguraw illi l-fajl jista' javvanza kemm jista' jkun. Se nipprovaw illi nirrevedu l-progress fil-Kunsil tal-Komunikazzjoni fid-9 ta' ġun tal-2017. Il-Presidenza Maltija se talab tagħti priorità għall konklużjoni eh, tal-Wholesale Roaming Review File falma tafu negozjati fuq dan il-file bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew eh, għaddejjin mhux ħażin. U jiena fiduċjuż illi se jiġu konklużi biex hekk inkunu nistgħu naslu Roam Like at Home bħala sistema sa' ġunju tal elf ta' din is-sena nifmu illi negozjati bejn iż-żewġ naħat kienu ibsin, però jiena fiduċjuż illi żewġ naħat għandhom l-istess livell ta' ambizzjoni fuq dan l-aspettu nemnu il l-ħolqien ta' Roaming Free Europe se tkun tassew ħaġa tajba ċittadini tagħna, l-intrapriżi tagħna u nittama illi nkunu nistgħu nikkonkludu negozzati fil il-fajl fil-ġimgħat li ġejjina. Il-Presidenza Maltija wkoll għandha li tenzon li tkompli bil-konklużjoni ta' regolament fuq il-promozzjoni ta' konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali kif ukoll fi spazji pubbliċi. Nemnu il il-Parlament Ewropew se jkun lest bil-proċess intern f'April ta' din is-sena. U jina nixtieq niżgurakom illi aħna se nkunu lesti għan negozjati ta' trialogu fuq dan il-fajl biex nikonkludu. Il-presenza Maltija u koll eh, se, se tkun nevetaj tal sentejn mill-bidu tal strategija għal suq digitali wahdini matul il-presenza tagħna se naraw fi qegħdin il-files leġislattivi fil strategija tas-suq digitali wahdini. Malta għandha l-intenzjoni tagħmel din il-presidenza suċċess għall-Ewropa kollha kemm jekk kollettivament nkunu nistgħu nisfruttaw il-suq waħdini digitali se nkunu nġibu benefiċċji tanġibla l-ekonomiji tagħna, għall-intrapriżi tagħna u għall-familji tagħna billi neħħu kull xkiela għal kummerċ u ntejbu il-protezzjoni u l-aċċess għal servizzi għal konsumaturi. Onorevoli membri, bħala presidenza l-intenzjoni tagħna hija li naħdmu b'mod effiċenti u mod effettiv biex inkunu nistgħu niksbu l għaniet tagħna komuni biex nagħtu għamla lill-Ewropa li tkun mexxejja fuq l-arena internazzjonali u settur diġitali jkun fuq qudiema dik la kompetitività, innovazzjoni u sigurtà fl-interessi taċ-ċittadini u tal-intrapriżi tagħna. Ma nistgħux però dan nagħmluh waħedna U għalhekk biex nkunu nistgħu tassaw nilħu l-għanijiet tagħna se jkollna bżonn l-appoġġ u l-kooperazzjoni tal-Parlament Ewropew. U għalhekk aħna grati ħafna għall kooperazzjoni bħal din u aħna fiduċjużi ħafna li flimkien nkunu nistgħu nofru Ewropa aħjar għaċ-ċittadini u għall intrapriżi tagħna. Grazzi ħafna, grazzi Onorevoli Ministru. Next speech. Issa id-diskors li mis fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-spazju il-Ministru Aġus huwa segretarju parlamentari għal riċerka, innovazzjoni u spazju. President, kollegi onorevoli, Warlos Nertajr, grazzi sur Buzek, membri tal-Parlament Ewropew. U għawnur u privileċa li il-inkun ma'kom għawnek illum u nippreżentalkom il-programm tal-Presidenza Maltija. Il-Presidenza Maltija tara fl-importanza ta' relazzjoni li teżisti bejn il-Kunsil u l-Parlament Ewropew bħala kol-leġislaturi. U hija impenjata biex ikun hemm dialogu miftuħ mal-Parlament Ewropew. Għal da ħanna naprezzaw l-opportunità li nistaw aħna namlu skambju ma'kom illum. Kif intkom tafu Malta ħadet il-presidenza rotanti tal-Unjoni Ewropea għall-ewwel darba minn mindu daħlet fl-ewwel ta' Mejju tal-2004. Il-presidenza Maltija tasal f'mument importanti ħafna. l sviluppi politiċi li affettwaw l-Unjoni Ewropea u il-programm ta' ħidma tagħna irid jirrispondi għall-isfidi illi għanna qoddimna. Jina nħoss illi fil-riċerka l-innovazzjoni fil spazju aħna se namlu kontribuzzjoni konkret u naslu għal rizultati f'ħafna aspetti li huma importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Dan se jkun, per eżempju, il-prioritajiet importanti fuq il-ġirin u l-iżvilupp ta' settur marittimu, mod partikolari fil-qasam ta' riċerka u innovazzjoni azzjoni se nifukaw fuq żewġ prioritajiet. Id-diskussjoni e, e, fuq prima l-isħubija ta' riċerka u innovazzjoni fil-Mediterran u li namlu streamlining tal-reporting landscape. L-għonet li nitkellmu fuq il-setturi tal-ikelu tal-ilma billi namlu sforzi u investimenti fil-reġun tal-Mediterran. Din l-inizjativa se tuża l-artikolu 185. U għall-ewwel darba se konna sħubija bejn l-Unjoni Ewropea eh, u fil-pajjiġi tal-Mediterran. Dan jiġi eh, f'mument meta dawn is-sħubijiet huma indispensabbli u it-kabbir kontinu fl-Unjoni Ewropea u fil żona eh, Il-prima hija miftuħa għall-aġenda tad-dinja u eżempju biex il- diplomazija u xenza e, e, titħol fl Diplomazija u xenza għandha rwol importanti fil-relazzjonijiet internazzjonali. U, u dan inkludi anki biex ikonna uh, sfidi ta' soċjetà li huma dejjem iktar transkonfinali. Meta wieħed is il-fatt li eh, isħubija ta' Euro-Mediterranja u l-ewwel fil-kuntest tal-artikolu 185 aħna nafu li hemm xi oqsma li jitlolbuna li naħdmu dejjem iktar biex nilħu ftejn komuni. L-ambizjoni tagħna qegħdin avvanzaw bil-għajnuna tagħkom biex inkunu nistgħu naslu għal biex inwaqfu dan il-programm bħala presidenza għal dastant aħna nħarsu qudiem biex nejx biex naħdmu mill-qrib mal-kumitat tagħkom biex ikonna diskussjonijiet neċessarju aħna nittamaw. Illi bil-benevolenza tal-partijiet kollha Eh, fuq livell tal-pajis u tal-istituzjonali nkunu nistaw nilħu lantana qabel l-ħar tal-presidenza. Nieħu l-opportunità issa biex nirringrazzja li rapporter fuq eh, prima il-senjora Akorafa tal-li ħadet responsabilta illi formula din l-opinjoni eh, formulata fuq dan il-komitat, minn dan il-komitat tal-prima. Aħna nifmu mill-prezentazzjoni u l-lower skambju diġa sar dal odu Bħala parti mill-isforzi tal-Presidenza biex immexxu qudiem l-aġenda u nsaħħu il-kooperazzjoni euro mediterraneo għal riċerka e innovazzjoni se jkun hemm konferenza ministerjali fuq dan is-suġġett f'Malta fir-raba ta' Mejju, fl ta' Mejju. Konferenza mirata biex inżidu l-kooperazzjoni fir-reġun bi programmi dedikati u fl-istess ħin nużaw ir-riċerka bħala strument biex nifmu il-kawżi tal-migrazzjoni. Ir-riżultat il Umbat għanda tadotta eh, dikjarazzjoni ta' Valletta fuq il-kooperazzjoni msaħħa fil-Mediterran. It-tieni e priorità eh, titkellem fuq il-obligi ta' riportar u monitorar eh, f'dan il- eh, fil-riċerka u innovazzjoni. Il-dea għalli nitkellmu fuq dawk il-setturi illi eh, jitkelmu u e, ma e, ċentrati fuq l-lajed innovazzjoni u riċerka. Irridu nevitaw l komplikazzjonijiet fil-policy makers, l-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li l-policy makers ikunu bbażati fuq l-evidenza u għal daqstant ir-reportar huwa sine qua non. Però il-duplikazzjoni ta' talbiet ta' riportar iwassal għal pisijiet amministrativi zejda u eh, kapacità eh, li toħodna il-bot mill-implementazzjoni. Aħna nħossu li kramlu streamlining ta' reportering u monitoraċ iwassal għal għafas ta' policy iktar għawija ta' performance R&I hija intenzjoni tagħna li nibdew diskussjoni illi eh, titkellem fuq aspetti importanti bħal l-ekoaljanza u l-frekwenza tar-riportar u dan u dinja ħidma li ħat tiġi użata bħala bazi tal-Ministri ta' Riċerka li jħorqu jħorġu b'konklużjonijiet mbagħad fil-Kunsil ta' Riċerka ta' 13 ta' Mejju. Il-Presidenza u koll jampenjata biex tamel iktar xogħol illi imbeda fil-trio tal-presidenzi, ċoħe illi nkomplu l diskussjoni ta' politika u anki, anki kwistjonijiet pertinenti fuq il- Eh, politika reċenti tal-Unjoni Ewropea. Qasam illi se jkollu fokus eh, fuq il hija dik li nimlew il-vojt digitali, digital divide, specialment fil-konferenza illi eh, saret fil-presidenza slovakka. Il-bilanċa ta' Eh, il-bilanċ ta' partecipazzjoni fil- eh, fil 2020 tibqa' presidenza eh, pre, pre, priorità tagħna għax hija għall SMEs. Il-presidenza ta' Malta għandha tikkonċidi mal-pubblikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni tal-ewwel studju ta' evalwazzjoni fuq dan l-Orizzont 2020. Il-presidenza taf Eh, xħidma għedin taħdmu għawnek f'dan il-komitat, specialment meta weħet is il-proposta tal-komissjoni fuq il-disa program AFAS. Aħna in inħarsu eh, l-qoddim lejn il-rapport ta' Solidad Capisos eh, fuq l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija meta nqisu l-eżerċizzju tal-interim review u anki proposta tal-disa AFAS Brispett tal-programm aħna se naħdmu fuq il-review. Eh, kif intkom tafu, il-diskussjonijiet se jmaturaw iktar tard se nistenna għal dastan, taħna se nikkooperaw mal-presidenzi li ġejjin biex natu l-pedament għal eh, ħidma ta' suċess fuq dan id-dossier program interessanti ta' avvenimenti ġej mwaqqaf biex eh, natu kontest għad diskussjonijiet li rigwadaw l-politika fuqat il-presidenza tagħna. Aħna kontenti nilqaw kom li kom kollegi f'dawn l-avvenimenti. Intkom eh, eh, testaw tkunu ta' fuq il rakkomandazzjonijiet eh, fuq il-izviluppi fuq il-flagship initiatives se jiġu rivelati f'Malta fi 17 ta' frar u għat seminar U aħna għanna intenzjoni namlu iktar diskussjonijiet fuq il-estensjoni tal-Blue Med Agenda għal-pajizi eh, ġodda. U din diskussjoni se tkun waqt avveniment dedikat Blue Med a eh, Basin of Research and Innovation for Sustainable Growth illi se sirf Malta fit-18 u 19 ta' frar aħna nemnu fil-rwol eh, ta' riċerka marittima biex itkattar settur iktar Ehm, importanti fl-Europa. Se ninkludu anki żewġ konferenzi importanti eh, fuq l-Urananum Conference u dawn se jkunu fil-11 u l-12 ta' Mejju u bejn l-21 u 23 ta' Ġunju. Mela, fil-politika tal-ispazju, il-fokus ta' diskussjonijiet se tkun fuq il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq strategija tal-ispazju għall-Europa, illi ġiet pubblikata f'Ottubru wara konsultazzjoni inklużiva. Bħala riżultat ta' dan il-programm eh, huwa uh, magħruf illi l-ispazju għandu importanza strateġika l-Ewropa. U bħala riżultat l-Ewropa trid taġixxi flimkien u mod indipendenti biex tindirizza dan ir-responsabilità tagħha fl-ispazju fl-istess ħin. Għandu jiġi magħruf illi l-attività fl-ispazju u applikazzjonijiet huma vitali għad għal tkabbir u l-żvilupp ta' soċjetajiet tagħna u għandhom impatt dirett fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Allura huwa essenzjali li aħna l-azzjonijiet tagħna nibdewhom biex intejbu il-kondizzjonijiet qafas tal-industrija spazjali u biex niddefinixxu għanijiet ta' politika għal attivitajiet relatati mal-ispazju biex inkun nistgħu insaħħu l-kompetittività tagħna u nikkontribwixxu għal bini Eh, kompetitiv. Lebda stat membru singolu entità jista jaġixxi waħdu fuq da u hemm bżonn ta' prezenza integrata fl-istrateġija u biex inkunu nistgħu naslu għal biex nimmassimizzaw l-istennija ta' ċittadini. Jiena nil għal fatt l-istrateġija tinkludi il-pożizzjoni tal-Istati membri kif ukoll dik tal-Parlament Ewropew li għandu rizoluzzjonijiet fuq aġġornament u fuq il-kapacitajiet tal-ispazju u anki fuq is-sikurtà. Għanda tistħu ila l-appoċ tagħna konġunt tal beneficju ta' ċittadini u l-industrija. F'dan il-kuntest aħna għandna intenzjoni nilħu ftehim fuq ir-risposta tal-Kunsill għal din l-istrateġija. U aħna dan se nagħmluh b'konklużjoni tal-Kunsill waqt il- Eh, kunsil tal-ispazju kompetitività fit-30 ta' meju dan il-kunsil se jkollna dibattitu politiku fuq l-implementazzjoni tal-istrateġija wkoll. U dan il-proċess se jkun parallel mal-ħidma f'dan il-kumitat biex joħroġ bil-reazzjoni tal-Parlament għal l-istrateġija. Aħna lesti biex nitkellmu fuq inizjattivi oħrajn li rigwardaw l-ispazju u dawn jinkludu Eh, il-aġġornament ta' suq fuq id-data, però dan jiddependi anki mill-kalendarju tal-Kummissjoni. Fuq dak li għandu xaqsam mal-avvenimenti rigwardaw l-Istat f'kooperazzjoni mal-Aġenzija Spazjali Ewropea, aħna x'sen organizzaw konferenza immirata biex issaħħaħ il-Mediterran fis-27 u 28 ta' Ġunju f'Malta. Konferenza li ħad fuq teknoloġiji bażati fuq l-ispazju u jistaw jiġu biex inkunu nistaw eh, nirsolvu challenges eh, f'reġun ta' importanza ewlenija eh, fis-sikurtà fl-Ewropa. Elementi li rigwardaw l-ispazju se jkunu inklużi anki f'settori f'avvenimenti oħrajn settoriali li se jkunu fil-presidenza bħal Blumed li semmejt iktar kmini. Kollegi, jiena nittama illi il-program tagħna se jispirakom għal ħidma tajba fil-Parlament, aħna nħarsu qudiem biex natu kooperazzjoni biex ikonna kooperazzjoni ma'kom fi servizz ta' ċittadini. Grazzi ħafna. Minister usually will visit Malta for, for holidays. This time he said Malta in conferences and other meetings, but we are ready for. Aħna l-esti issa għal diskussjoni tagħna nilqaw xi kollegi eh, minn Malta mhumiex membri tal-kumitat tagħna però membri tal-Parlament u għandkom dritt sħiħ li teħdu sem. Issa nibdew għannom tal-PPE il-kollega tagħna De Casilio Vero. Grazzi. Grazzi ħafna l-Presidenza Maltija, grazzi għaż-żewġ ministri li qegħdin jakkumpanjawna illum. Jiena se nirreferi l-intervent tiegħi għall ministru Mallija responsabbli għal politika ta' Telekom u DSM. Aħna kellna l-okkażjoni li jkollna xi laqat preċedentement fil-kapaċità tiegħi ta' rapporter tal-kodiċi tal-komunikazzjoni Telettroniċi. u jiena naf eh, x'inhu l-interess u d-disponibilità tal-Presidenza Maltija kunġi ġie aċċennata hawnhekk ukoll biex ikun hemm pass importanti fil-konklużjoni tad-dossiers li huma marbutin ma' dan il-qasam. L-ewwel qed nixtieq insemmi l-urġenza naħseb l-istituzzjonijiet Ewropej kollha hija fuq dan li naslu għal ftehim marbut mar-regolament ta' su eh, bl-ingrossa fil-qasam tar-roaming għaliex eh, f'nofs ġunju tal-2000 u u 17 se jintemmu roaming id-data għademmek u mpenjajna ruħna ħna u ċerta li dan l ftajim se jintlaħħaq. Mil-banda l-oħra, apparti il-kodiċi, hemm sensiela sħiħa ta' partijiet leġislattivi f'divni ir-reviżjoni ta' dan il-qasam waħda hija marbuta ma' regolament tal-wifil semmiet il-presidenza il presidenza u l-oħra marridux ninsew marbuta mal-berek, l-entità ta' regolaturi Ewropej li wkoll hija parti minn din ir-reviżjoni ġenerali. Jiena mhux se ngħid xejn iżjed ħlief li nur il-qbil tiegħi li hemm bżonn nimmiddu passi l qoddim passi sodi sa fejn nistgħu. Ta' taħt il-Presidenza Maltija naslu għal ftehim politiku mbagħad marbut ma' din il-proposta ta' revizjoni tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. Però nistgħu navvanzaw. Aħna fil-Parlament nafu x'inhu l-bżonn li navvanzaw eh, meta mqabbel ma' ċerti jaqsma, anke jekk inqisu wkoll il-bidliet maġla f'dan il-qasam għandna aġenda wkoll tamaw li nlestu U jekk kollox jimxi sew mbagħad inkunu nistgħu nidħlu f'negozjati mal-Kunsill mill-aktar fis sas saj forsi. U x'inhu jiena konvinta li kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament u l-Kummissjoni wkoll aħna għandna ir rida ix-xewqa u d-determinazzjoni li nkunu nistgħu naslu għal ftehim meta jkun possibbli ikunu xi ħaġa ta' kwalità u nittamaw li ma joħdilniex ħafna żmien għaliex is-suġġett eh, huwa arġenti. Grazzi ħafna għannam tal-essendi dalli. Grazzi ċeru, grazzi l-Ministri Mallija u l-Segretarju Parlamentari Chris Aġus, żewġ mistoqsijiet, um, waħda l-Ministru Mallija b'referenza għall-Electronic Communication Code li inti wkoll referejt għalih fid-diskors tiegħek. Il-miżuri li qed jiġu introdotti mill-Kummissjoni f'dan il-kodiċi um, primarjament huma maħsuba biex iżidu jimmassimizzaw kemm jista' jkun il-flessibilità, ehm, it-tixrid u anki l-effiċjenza fost is-service providers, imma anki fost il network providers ukoll. Waħda mill-proposti ewlenin li ġiet introdotta f'dan il-kodiċi hija l-armonizzazzjoni tal-prezzijiet tal-spektrum mal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Però meta wieħed imbagħad jara il-prezzijiet li bihom ġi assenjat l-spektrum tinnota li il-prezzijiet varjaw b'mod sinifikanti ħafna bejn stat membru u ieħor. U allura meta tqis dan il-fatt xettara tara li ikunu l-pjanijiet tal-Presidenza Maltija propju dwar din il-proposta ġdida li tresqet mill-Kummissjoni. Lill-Segretarju Parlamentari Chris Aġus Interessanti għaliex xinti referejt bħala waħda mill-prioritajiet hija l-erja tal-ispazju. Ma mbagħad fl-istess ħin wieħed iqis il-fatt li Malta bħala pajjiż għandha kapaċità vera baxxa fejn jidħol l-erja tal-ispazju. Imma ħajkun dan il-pajis li sejħu ruol ta' lider anki f'dan l-erja matul il-presidenza. Allura, il-mistoqsija tiegħi x'azzjonijiet qed tara li Malta se tkun qed biex tassigura li ċ-ċittadini jagħmlu l-aħjar użu minn dan l-ispazju benefiċċju għas-soċjetajiet u anki l-ekonomiji tagħhom madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much, Mr. Toshanovsky, ECR. Děkuji, pane předsedo. CLCR. Jena ninaqat mar kollegi tijaj u koll, nejt li aħna kontenta ħafna li inkunu nistaw niltaqaw mal-ministri Maltin fil-bidu tal-mandat tagħhom. Il-presidenza tagħkom se tkun eċċezzjonali naħseb, għaliex naħseb li Fl-istess ħin il-Parlament irċieva ħafna abbozzi leġislattivi mill-Kummissjoni, jiġifieri intom xattarx se tikkomunikaw mal-Parlament b'mod aktar frekwenti. Meta mqabbel ma' presidenzi oħrajn tal-Unjoni Ewropea, mbagħad meta niġu għal pakkett ta' telecoms pereżempju, affarijiet marbutin mar-roaming, mal-frekwenzi, jidher li ta'kom jaf tkun presidenza digitali. Għandkom sfida kbira qoddimkom għas sicċur li ġejjin. Jena konvint li affarijiet marbutin mar-roaming se jiġu solvuti bis-saħħa tal-kooperazzjoni tal-kollegi ta'kom. Għaliex għatem dak il-punt li għadu pendenti, il-caps fuq id-data ġifiri, fuq il-prezzijiet tad-data transfer Nittama allura li permezz tal-esperjenza tagħkom jinstab punt komuni fil konsil Aħna konxi bisħiħ li x-xogħol mhux faċli u se nkun qegħdin ngħinukom kemm nistgħu. Dwar l-ispazju mbagħad jiena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal fatt li din is-sena s-sistema Galileo qiegħda titnieda il-proġett se jiddependa ħafna fuq il-presidenza tagħkom. Taraw kif se bijow dan il-proġett lin nies dan huwa proġett li sewa ħafna flus, però huwa proġett li qiegħed iżidilna xi ħaġa ġdida f'ħajjitna. Xi ħaġa li nkisbet bis-saħħa tal-kooperazzjoni tal-Istati Membri. Jiena nixtieq nawguralkom kull suċċess F'din il-presidenza impenjattiva nafu ma problemi li għandkom qudiemkom grazzi għall għaldessa Onorevoli Reisner. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-Ministri Maltin għal prezentazzjoni tagħhom dan huwa suġġett enormi vast ħafna is-suq intern, digitali, riċerka, Sitt xhur ma tantx huma bħala żmien biex isir kollox, però ħaġa waħda li ma semmejtux naħseb. Inti onorevoli Mallija qed ukoll responsabbli għal kwistjonijiet marittimi. Nixtieq nisma' xi ħaġa eh, dwar dan x'inhu l-miri tagħkom fl-ambitu marittimu din hija xi ħaġa li jiena involuta fija f'diversi komitati u l-istess Assura Ġus Inti tkellem dwar il riċerka u l-innovazzjoni, l u wkoll. Affarijiet importanti ħafna għall-Ewropa, però jiena qed naħdem mal-Kummissarju Malti mill-qrib huwa qiegħed jitratta il-governanza tal-oċeani, qiegħed jitratta ħafna il-blue growth. U ħafna mill-fondi eh, li li hemm qegħdin jiġu allokati għall-oċeani ħaġa għadin u ukoll. Ah, intom għamiltu għacċen fuq l-ibħra. Din hija informazzjoni li għaf naħtiġu fil-ġejjieni, ġifir il-mistoqsija xi prioritajiet għandkom intom għal riċerka mhux għall-ispazju biss, però anki għall-ibħra l-oċeani u x'possibilitajiet hemm fl-Ewropa biex namlu żvilupp ulterjuri għaliex intom gżira fl-aħħar mill-aħħar Il-Sinjura eh, Sakorafa Fasa, l-ewwel rapporter apparti li wkoll rappreżentant tal gwe Grazzi, President, għal din il-possibilità biex nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi bħala rapporter li l-Presidenza Maltija għanda l-prima bħala eh, priorità brabta ma' riċerka u teknoloġija. Dan huwa tentattiv rari għad diplomazija xjentifika li tista' tikkontribwixxi biex inwaqfu it-tluq eh, obbligatorju obbligatorju għal ħafna nies fil-Mediterran, nies li jitilqu djarhom nistgħu ngħinu fil-ġestjoni wkoll tal-ikel tal-ilma u jista' jgħin il-pajjiżi kollha fuq iż-żewġ naħat tal-Mediterran fl-attivitajiet xjentifiċi u ekonomiċi tagħhom. Irridu nimplementaw prima aħna mill-ewwel ta' jannar 2018 għal daqstant nistanna bil-ħerqa l-kooperazzjoni kostruttiva tal-Presidenza u l-Kunsill u bħala rapporter jiena nixtieq niżgurak li se nagħmel l-almutijaj biex nikseb l-aħjar riżultat. Min iħ qalbi jiena nawguralkom kull suċċess għall presidenza tagħkom, grazzi. Grazzi ħafna madam. Onorevoli Kappell għal-INF. E Grazzi President, Ministri. Il-Presidenza ta'kom għanda bieċa xogħol ġmiela qoddima. Ministru, inti qed li d-digitalizzazzjoni hija importanti anke brabta mal-pakkett ferroviario anki eh, naraw ukoll li se jitlaq ir-roaming ukoll fl-ewwel sitt xhur. Hemm ħafna affarijiet li jorbtu mal-qasam tat-telekom semm il-Wi-Fi pereżempju. Rapport Wi-Fi for you Da xi ħaġa li semmit fl-qalb tal bira ukoll din. Punt importanti ieħor hija li ċittadini Ewropej għandhom aċċess għall-internet b'mod pubbliku wkoll. Eh, hemm ħafna fondi wkoll allokati anki għal wifi biex ikun hemm din il-possibilità u l-finanzjamenti jiġu mill-Unjoni għall-Istati Membri intom lest li tappoġġaw xi ħaġa bħal din tiżguraw li jkun hemm dawn it-tip ta' finanzjamenti disponibbli b'mod li jkun hemm wifi u mbagħad il-pjantazzjoni 5G bħal sem rapport għaddej f'din is-seda. Il-5G importanti ħafna għall-Ewropa jekk irridu nkomplu nkunu minn ta' quddiem fil-qasam teknoloġiku. Il-teknoloġija 5G suppost għandha tibda fl-2020, suppost għandu jkun hemm xi testijiet fl-2018 ukoll għall standards dinjin tal-5G u fl-istati membri mbagħad fl-2018 ikollhom pjanijiet tar rollout tal-5G. Ġifir l-mistoqsija hija din, xi pjanijiet intom se tippreżentaw biex jixpronaw lill-istati membri biex jestendu l-pjanijiet tar rollout u mbagħad ikomplu bil-pjanijiet segwenti. Anki meta niġu l-implementazzjoni, per eżempju, eh, pajjiżi terzi li huma involuti hemm xkiel burokratiku wkoll li rridu nelbu u għanna 200 miljun ta' finanzjamenti li suppost għandhom joriġinaw mill-istati membri involuti. Kif se tħeġġu lil dawn il-pajjiżi biex iħallsu u dawk il-pajjiżi li għadhom mhux imseħbin fil-programm, kif se tħeġġuhom jissieħbu u mbagħad il kopernikus u l-Galileo dan huwa proġett importanti ħafna l-ispazju se jkun hemm ukoll satellita tintbat fl-ispazju f'Marzu wkoll, hemmhekk ukoll se tiżguraw intom li jkun hemm biżjed finanzjamenti għal Copernicus. Madam, il-mistoqsijiet kollha miltom inti meta skadilek il-ħin, però mistoqsijiet tajbin, grazzi ħafna. Issa, żewġ kellima s-sur u bik nibdew bih. Nibda billi nirringrazzja lill-Onorevoli Mallija talli saħaq fuq kemm id-DSM huwa importanti. Lantana tagħna huwa li jkollna DSM eh, u li nkunu ksibniħ fl-imkien b'mod li jkun hemm eh, teknoloġija minnaħa u t telecoms minnaħa l-oħra u ċittadini kollom l-aħjar offerti b'mod li jkunu jistgħu jisfruttaw din it-teknoloġija bir-roaming għamilna pass il qoddim u l-operaturi nazzjonali issa ġelnihom jagħmlu kompetizzjoni xierqa, però m'hemmx kompetizzjoni mbagħad bejn l-istati membri. U aħna għandu jkollna xi ħaġa sal-2019 biex niżguraw li l-atturi jiftħu s-suq fl-Ewropa biex jiżguraw li DSM isir realtà. Mill-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm il-bidu ta' negozjati. Aħna qegħdin naħsbu għal prezz ta' 0,77 għal kull gigabyte, Intom x'taħsbu? Taħsbu li l-wholesale cap dan għandu jkun il-fuq jew aktar l-isfel minn dan il-prezz. Grazzi ħafna is-Sinjura Toja. Jiena wkoll nixtieq nilqa' għal presidenza Maltija u niżgura l-Ministri li aħna se naħdmu magħhom. Din il-Presidenza dieħla f'perjodu fejn intemmu xi affarijiet u affarijiet li bis-saħħa tal-għajnuna tagħkom nistgħu għom ġifiri perjodu importanti ħafna. Se nsemmi xi affarijiet għal dak li għandu xie ma' atti approvati diġà però li għandhom bżonn preżenza tal-Kunsill biex jidħlu fis-seħħ biex ngħidu hekk jiena kontrapporter għall parlament għal dak li għandu xie ma' liberalizzazzjoni tal-spektrum. Eh, xi ħaġa li se nifutaw dwar dal-waqt għada forsi wkoll f'dan il-kumitat. Xaħat semmija din eh, hemm bżonn li naħdmu b'mod li l-istati membri bl-awtonomija tagħhom, però b'ċerta veloċità, jaħdmu biex joħolqu dawn l-ispazji għad-daħla fis-seħħ tal-5G. Hawnhekk hawn azzjoni wkoll ta' koordinazzjoni Ewropea wkoll. Għaliex ovvjament dawn l-affarijiet, dawn il-bidliet ta' natura teknoloġika jistgħu wkoll iwasslu għal tnedija mill-ġdid tal- kapaċità innovattiva u produttiva tal-Unjoni Ewropea li jkun hemm approċċ aktar koordinat għall-inqas. It-tieni punt eh, diskutajna dwar dan dal-ħodu. Naf xinu l-impen tal-presidenza Maltija li naslu għall-approvazzjoni f'dan il-waqt huwa importanti hawnhekk ukoll li jkun hemm xogħol għaqli għal dak li għandu xieqsam mal aspetti finanzjarji, l-ambitu finanzjarju, hemm ħafna tħassib relatat magħha u mbagħad il-funzjonament ukoll intom tafu għaliex anki intom imbattajtu għaddin l-għażla li l-programm ta' sħab ta' il-programm eh, ta' ħidma huwa impenjattiv ħafna. Eh, xaħġa ħaġa marbuta wkoll ma' din il-pjattaforma. Naħseb li hawnhekk għandna id-dmir anke ma' pajjiżi li mhumiex membri tal iju li nurwhom li il-proċeduri komplessi tagħna jistgħu jistgħu jaħdmu wkoll għaliex dawn huma affarijiet importanti għall-iżvilupp tal-pajjiżi Afrikani però anki għal rabtiet li għandna aħna magħhom. Grazzi. Nala il-lista tal-kellima. Jiena mhux senta għal ħafna, però kif qalu ħafna mill-kollegi għandna ħafna tammijiet għal din il-presidenza. Tajjeb li nibdew il-kooperazzjoni eh, dawn l-ewwel trilogi mal mal-presidenza Maltija, rapport tijaj fuq il-roaming, ġifiri jem kooperazzjoni tajba maħħom. Anki jinti onorevoli Marli Malli għalt għajna miegħek biex nħejju x-xogħol. Xi li għala tajjeb il-kollega tiegħi eh, dwar il din ir-rivoluzzjoni digitali waqt dawn is-sitt xhur aħna qegħdin nħarsa ħafna lejl ġejjin f'dan il-kumitat anke s-suġġetti marbutin mal-enerġija li qegħdin jiġu mħejja mill-Kummissjoni u l-prioritajiet Maltin fuq id-dossiers marbutin mal-enerġija huma interessanti kif djar ikunu aktar effiċjenti mill-lat enerġetiku. Nibdew b'xi ħaġa konkreta li tgħin l-Ewropej huma ikun jistgħu jaraw x'istgħu jagħmlu l-Unjoni Ewropea fuq il-faqar enerġetiku pereżempju xinu jiġri f'nofsenar u fit-tramuntana minn fejn ġejja Ġifri grazzi ħafna għannom tal-Parlament u dan il-grupp huwa tajjeb li jkollna tim tajjeb biex ninnegozjaw fi trilogi u napprezzaw ir-rida tal-Maltin li jikkordinaw il-pajjiżi. Mhix ħaġa sempliċi, hemm interess finanzjarju wkoll, però naħseb li għalina l-interess ta' ċittadini Ewropej, konsumaturi, l-utenti dawn huma aktar importanti Hawnhekk għandna eh, l-ħolqien tal-ekonomija digitali kollha kemm Grazzi ħafna. Issa jekk permettu li ngħaddi l-kelma l-Ministri. Grazzi President l-ewwel net. Nirringrazzjak. Nirringrazzjakom għal klim ġentili tagħkom fil-konfront tal-Presidenza u l-kooperazzjoni ħerqana li nista' nara min-naħa tagħkom f'dawn l-interventi li saru. Issa, se nipprova nikkummenta fuq l-interventi tal-kellima. Il-Sinjura Castillo daħlet fi suġġetti kollha. Ikolli ngħid li għal dak li għandu x'jaqsam mal-kodiċi aħna Għadin, eh, intemmu Id-DSM għedin f'dak il-proċess dan huwa ta' importanza fundamentali bħalma qed tinti wkoll inti stess importanti għall-Unjoni. Bħala Presidenza aħna identifikajna d-DSM bħala wieħed mill-prioritajiet tagħna u beħsibna nipprattikaw dak li konna qegħdin nipritkaw. It-tlestija tal-kodiċi bla dubju hija importanti ħafna għalina eh, minna ħatana fil kunsill aħna bdejna bil-ħidma tagħna fuq il-fajl u bdejna l-eżaminazzjoni artiklu b'artiklu issa wkoll. B'dan il-mod aħna qegħdin naħsbu li l-ewwel eżaminazzjoni tal-kodiċi kollu kemmu hawnhekk bis-saħħa tagħha jkollna stampa aħjar naraw fejn huma il-problemi u bla dubju dan ikun jista' jiffaċilita l ħidma tal-presidenza ta' warajna dwar il-roaming nixtieq nirringrazzja r-rapporters għall-impen kostruttiv tagħhom viżavi dawn id-diskussjonijiet. Kif tafu intom, aħna għandna skadenza l-15 ta' Ġunju u ċ-ċittadini Ewropej jafu li sa dik id-data qegħdin jistennew li jkun hemm l-abolizzjoni tar-roaming. U għal daqstant irridu nżommu magħha din id-data dawn l-aspettattivi, m'għandix dubju li bil-kollaborazzjoni tagħkom, bil-ħidma sfiqa tagħkom, ta' kollu li sar per u anki permezz ta' trilogi, b'dan kollu nistgħu noħorġu b'soluzzjoni għalkemm hemm ukoll opinjonijiet diverġenti fuq id-data caps. Għal dak li għandu x'jaqsam mal għad ah, dossier Wi-Fi for you, Aħna għana għedin naraw li l-parlament dal-waqt se jkun lest li jibda taħt id mal-Kunsill għal-ħabta ta' april qegħdin ngħidu, brabta madan dan aħna diġà bdejna diskussjonijiet kostruttivi fuq livell tekniku mar rapporter u issa nistennew li jkun hemm eh, tmiem pożittiv għal dan id-dossier. Din ukoll hija inizjattiva importanti li oħrajn semmew fil-kummenti tagħhom ta' wara nofsinhar nittama l-bek u weġibt għal dan l-intervent. Dwar il-mistoqsija ta' Sinjura Dalli, għawnek nishtiq ngħid li Iva, aħna nirrikonoxxu li l-spektrum huwa xi ħaġa limitata bħala riżorsa hija ġestita mill-istat ukoll fil-preżent Eh, nafu wkoll il-Kommissjoni hawnhekk għandha l-ħsieb li jkun hemm użu aktar effettiv u effiċjenti tal-spektrum. Koordinazzjoni aħjar ukoll. Eh, fil-verità, aħna qegħdin naraw li xi wħud mill-proposti huma għall-użu tal-spektrum fl-ambitu ta' DSM b'mod li niffaċilitaw it-tnedija tal-spektrum il-ġdid disponibbli mill-banda l-oħra. Anki skont l-aħħar konsil, eh, rajna li hemm xi differenzi ta' opinjoni fil-konsil. Aħna bħala presidenza se nkunu broker onest. Naraw li jkun hemm diskussjoni sana b'mod li jinkiseb progress eh, anki f'din il-parti tal-ispektru marbuta mal-kodiċi. Mistoqsija oħra minn naħa ta' Onorevoli Tozenowski il-tajna miegħu wkoll eh, lilu, il-tajna f'Diċembru miegħu. Iva, aħna naraw ukoll li din hija parti li dejnija hija eh, presidenza digitali jemmek naqblu mija kiva, naqblu kol fuq il ħtijġa li kunem il-Rome Like at Home u kooperazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. Dawn hemm bżonnhom b'mod li naslu għal soluzzjoni xirqa sal-iskadenza indikata. Apparti minn hekk intom semmejtu il-berek Li qegħdin nagħmlu hemmhekk huwa li ġela darba hemm dispożizzjonijiet fil-kodiċi li jirreferu għal berek aħna ddeċidejna li jkun aħjar li l-ewwel naraw x'se nagħmlu bil-kodiċi taqsima b'taqsima mbagħad ovvjament naslu għar-regolament berek u ħsebna li jkun l-aħjar mod kif nindirizzaw din il-kwistjoni għaliex hemm ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-berek fil-kodiċi. Dwar Onorevoli Vjernek, nittama li jismek għattu tħajjeb. Anzi, skużawni. Ah, skużawni, però inti semmejt ukoll parti importanti ħafna l-qasam marittimu. Iva, l-Ministeru tiegħi responsabbli għal promozzjoni tal-industrija marittima f'Malta u għal daqstant bħala tali kifet ġustament inti aħna se nkun għaddin norganizzaw f'April ministerjali informali kifet inti ġustament kenna ex-kommissarju Joe Borg li kienu oriġina il-politika integrata marittima. Il-Kummissarju preżenti wkoll għandu din il-governanza ta' l-oċeani eh, rat balit tagħha din. Ġifieri dan huwa suġġett importanti ħafna naqbel mija hemmhekk. U apparti dan bħalissa qegħdin niddiskutu mill-ġdid eh, l-aġenda għal din il-konferenza. Għad 28 ta' april din il-konferenza f'Malta il-ħsieb huwa li niddiskutu l-governanza tal-oċeani, niddiskutu affarijiet marittimi u kostali, turizmu marbut ma' dawn, xi ħaġa li hija importanti ħafna għar reġjun u pajjiżi oħrajn fl-Unjoni. Dwar is-Sinjura Kappell, F'dan il-waqt qiegħed nifhem li l-kwistjonijiet budġetarji għadhom għaddejjin, però fiduċjużi li jkunu lesti. Dwar il-5G, naħseb li r-rapport tas sinjura Toja sejjejn ħafna hawnhekk. Il-progress fuq il-kodiċi huwa l-aħjar inizjattiva li jista' jkollna biex ikonna il-5G. Onorevoli Toja mbagħad. Grazzi għall-intervent u grazzi u kol. Il-klim ġentili tijak ta' inkoraġġiment. Il-negozjati fuq il-500 MHz jistaw ikunu ta' eżempju ta' kif il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tagħna tista' taħdem b'mod effettiv. U dan ħadem tajjeb u nittamaw li xi ħaġa bħal din tkompli fis-sferi oħrajn ukoll. Is-sur Robbik imbagħad, Onorevoli Robbik. Dwar il-prezzijiet kif taf inti bħalissa dawn is-suġġetti qegħdin ikunu diskussi f'Koreper u fi trilogi koll, u għal daqstant ma naħsibx li huwa għaxira biex ma nipproġudikawx in-negozjati attwali ma naħsibx li huwa l-każ li nidħlu f'dan is-suġġett, ġifieri nittama li hawnhekk u ġibt l-interventi kollha li semmejt. Grazzi ħafna. Hemm ukoll interventi kien hemm ukoll interventi ieħor. Grazzi tal-bilanċ li għandna fil-Kunsill però niżgurak li l-kol kemm aħna irridu naħdmu għall-istess eh, miri. U issa naħseb li weġġib il-mistoqsijiet kollha li saru, grazzi ħafna. Però baqanna wkoll is-segretarju parlamentari. Forsi tista' twieġeb int il-mistoqsijiet l-oħrajn li saru. Bajt. Grazzi Sur Buzek, nirringrazzja l-kellima. tal ta' inkoraġġament għal suċess fil-presidenza se nirrispondi u nikkommenta il-mistoqsijiet li rigwardaw riċerka innovazzjoni l-ispazju u se nibda il-mistoqsija ta' Sinjora Sakurafa fuq prima. Intkom tafu li prima jgħu għandhom il-prioritajiet tagħna fis-settur ta' riċerka u innovazzjoni. Tibda fl-2012 f'Barcellona u ġim maqbuli li l-aħjar mod biex ikonna kooperazzjoni fit-tul eh, bejn INR kien bl-artikolu 185 Dan huwa l-ewwel tip ta' sħubija fil-Mediterran biex niżviluppaw soluzzjonijiet innovativi għal ġestjoni tal-ilma u produzzjoni tal-ikel sostenibbli biex naraw il-migrazzjoni u nejnu biex l-problemi xi ftit mill-konsegwenzi tal-tibdil klimatiku u nibnu l-pontijiet bejn ix tal-Mediterran ekko possibli se namlu progress fil-diskussjonijiet leġislativi fil-presidenza tagħna, eh, m'għandniex ħafna ħin, pero qed napprovaw aħna naħdmu mal-Parlament biex nkun nistgħu nadottaw prima f'Mejju biex il-budget ma nitilfuħx ta' din is-sena. Fuq il-mistoqsija ta' eh, l-MP Eisnes aħna għanna avveniment Blue Med 18 19 ta' april u Blumed u kol għandu parti importanza importanti u waqt il-Euromed konferenza li se twassalu mbagħad tal-dikjarazzjoni ta' Valletta, Signora Capello, ma tamlit li mistoqsija oħra, l-Horizon 2020. Billi tiżgura partecipazzjoni adegwata f'Horizon 2020 din għani ħagġa li nittamaw nistaw narawa fil-interim review li ġej. Aħna nħarsu l-qoddim lejn din rakkomandazzjoni fuq il- fuq l-ispazju aħjar tirrispondi il komissjoni fuq da, però il-12 biljum il-budget tal-Unjoni Ewropea se jiġu investiti fi proġetti tal-ispazju fil-periodu mill-2014 u l-2020. U naqbel illi dan ħafna flus u għamżon li kunem ritorn. L-istrateġija l europa eh, tinkludi den f'miżuri oħrajn biex tiżgura li risorsi tal-ispazju se jiġu użati iktar strateġikament biex tappoġġa l-kompetitività tal europa u tejn eh, eh, l-investimenti u tkabbir u l-impjegi. Dawn sej jgħinu anki e, fil-monitoraċ tal-gassijiet serra e, u fil svilup tal-ekonomija digitali. Jena naqbel illi il-finanzi għandhom ikonu xirqa biex e, jgħinu l-miri tal-istrateġija tal-ispazju. Fl-aħħar jena fiduċus illi il-xoltana fil- spazju juri illi qed nagħtu l istettur il-priorità li jistħu ila waqt li huwa korrett li wieħed jgħid li l-kapaċità ta' Malta fl-ispazju għadha tibda, imma fix-xhur fis-snin li għaddew il-gvern kien eh, impenjat fl-attivitajiet relatati mal-ispazju. Eh, issa għandu jkun eh, se jkun attività anki bil-promulgazzjoni tal-ispazju fil-prola il-li huwa sentru ċentru li fih planetarju u għandu eh, exhibits eh, fuq l spazju Għanna f-moħna u koll li għat il-presidenza sen organizzaw avveniment ta' taħriċ Kopernikus u sessjoni ta' informazzjoni f'Ġunju tal-2017. Barra minnek il-gvern se jnidi l ewel politika eh, spazjali ta' Malta għall ewel darba Eh, u aħna wkoll eh, interessati li nżidu l-kooperazzjoni ma' l-Aġenzija Spazjali biex nisfruttaw eh, l-opportunitajiet tal-ispazju. Biex inkunu nistaw nidentifikaw proġetti konkreti illi jistaw iġużati biex jibnu kapacità tagħna u dawn huma sinerġija ma' l-isforzi tal-gvern biex l-ekonomija Maltija nittrasformawa uh, f'ekonomija bazata fuq l-arfin u ta' valur miżjut. Eh, u se nagħmlu wkoll workshop fuq l-istrateġija ta' sikurtà marittima eh, u qegħdin ngħixu naħdmu wkoll fuq il-konklużjoni tal kunsil fuq il-kontinuazzjoni tal-ispazji tal-programmi tal-ispazju dawn inkludu anki Kopernikus. Grazzi li żewġ ministri. Jiena tlobtkom biex titkellmu fil-qosor imma l-kollegi ta'kom, zoċ ministri oħrajn, għedin jistennew barra, eh, ilom jistennew 10 minuti, u allura eh, eh, nirringrazzjakom, ħafna diskussjoni rispondejtu l-mistoqsijiet kollha. Grazzi. U nixtikom terġaw tiġu fil-kumitat. U issa qed nistennew il-kollegi ta'kom il-Gvern Malti. Grazzi. Thank you.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 għal eh, politika tal-SMEs u politika industriali sur Chris Cardona u għadafatti il-Ministru Malti għall-Ekonomija u l-Investiment u it-tieni suġġett prioritajiet għal politika tal-enerġija is-sur Konrad Mizzi. Mitzi, il-Ministru fil-Uffiċċju tal-Prim-Ministru. Eh, nżommu fil-qosor ħafna u nixtieq nistieden lill-Ministru Cardona billi jibda il-laqa bil-presentazzjoni tiegħu. So as, as the presidency we Kif pala presidenza aħna nemnu li huwa importanti l-industrija tkun fil-qalba tal-politika tal-Unjoni Ewropea kif u koll talab il-Parlament Ewropew fil-modi billi f'din dan il-qasam industrijali memx files legislativi, dossiers legislativi, nħossu li hemm il-ħtieġa illi nesaminaw il-sistema fejn top jopera, topera l-industrija. L-Unja Ewropea kif ukoll approċċ orizzontali jew ġeneriku Eh, fil-passat fuq eh, dan il-level settorjali rajna l-iżvilupp ta' inizjattivi ġodda fl-azzar kif ukoll ta' l-industrija tad-difiża u jgħaddi żmien u l-istituzzjonijiet Ewropej tiraw il-ħtieġa illi kollhom perspettiva iktar pragmatika biex għal il-vantaġġi kompetittivi tal-Unjoni fl-istess waqt joħolqu ambjent favur il-kummerċ illi joffri ċertezza industrijali u u ukoll li jkun hemm eh, investiment kapital ta' kapital li jkun ta' medda twila ta' żmien. Dan aħna nixtieq ukoll nindirizzaw jew lakuna illi l-industrija kellu qudiema mill-kriżi finanzjarja tal-2008 dan il-fond eh, tal-strateġiku għall-investiment Ewropew kien importanti biex jagħmel tajjeb għal dan Eh, dan nuqqas ta' investiment u rajna inizjattivi fil-digitalizzazzjoni tal-industrija fil-qasam tal-ekonomija ċirkolari u reċentement l-inizjattiva Startups u Scale-ups. Eh, L-Unjoni Ewropea ħadet ukoll inizjattivi orizzontali għandhom impatt fuq is-sistema industrijali, per esempio il Capital Market Union, l-Unjoni Digitali Waħdanija u għal daqstant għabl presidenza Malta kienet diġa organizzat ħafna laqad bilaterali ma' partijiet interessati biex naraw li ma tista tkun strategija għall-industrija fis-siċur li ġejjin bħala trio, bħala parti ta' trio ma l-presidenza Maltija se tikkonsolida x-xogħol mill-presidenzi tal-Olanda u tal-Slovakkja u l-prioritajiet tal-presidenza basikament huma tlieta t-tip tal-kompetitività eh, u industrijali u it-kabir ekonomiku, il- transazzjoni u l-spejjeż illi wieħed jopera fl-Unjoni Ewropea ġifieri fl ġurisdizzjoni tagħna u ovvjament niftħu il-bibien tal-Kunsill għal l-partit interessati mill-dinja kummerċali, speċjalment għal intraprizi żgħar u mikro. U fil-portafol industrijali naħseb li l-Presidenza se tkun eh, fuq dim fil-industri l-qasam kimiku li konna diskussjoni fuq dawn l-opportunitajiet futuri li sta' jkunem u l-istat attwali ta' din industrija interessanti Umbat il-trasport u l-industrija tal-loġistika u kol settur ieħor fejn il-Presidenza se analizza il-vantaġġi kompetittivi attwali l-Unjoni Ewropea għandha fis-settur tal-loġistika u kif daw jistgħu jtejbu iktar lill kompetitività industrijali anki fid-dawl ta' dak li qed jiġri fuq ix-xena kummerċ internazzjonali speċjalment wara Brexit u l-amministrazzjoni ġdida tal-President Trump u l-inizjattiva reċenti ta' startups u scale-ups din hija waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza tagħna memx nuqqas ta' ideat innovativi, ta' spiritu ta' imprenditorija fl-Europa ħafna intraprizi ma' morux l-in mill eh, l-ewwel tliet snin sa' ħames snin kritiċi jew jipprovaw imorru f'pajjiżi terzi minn flok jisfuttaw il-potenzjal tal-Unjoni Ewropea u l-bażi tal-klijentela tagħna għalhekk fil-presenza Maltija trid tgħin l-startups sew jisfuttaw il-potenzjal tagħhom li nafu li li jesisti għalek id-debattitu se jitratta l-fazijiet differenti tal-SMEs fiċ ċiklu tal-ħajja tagħhom l-sfidi, l-opportunitajiet bħal pereżempju aċċess għal finanzjament, ġestjoni tal-risorsi, aspetti operazzjonali strategiċi, il-kapital eh, u l-ħiliet umani u nistenna bil-ħerqa li kolli interazzjoni mal-komitat ta'kom fuq il-rapport fuq l-inizjattiva ta' Scale Up Startups meta jiġi maħdu il-rapporter jina bħala presidenza. Um, inkun kontent ħafna illi eh, nistiden li sur Buzek illi jipparteċipa fil-laqa informali ta' 5-6 ta' april fil-Belt Valletta u delegati se jiddiskutu ovvjament il-realtajiet, il-bidliet, l-opportunitajiet li għandhom l-startups Ewropej. Pala raba punt digitalizzazzjoni tal-industrija, kif tafu digitalizzazzjoni għal xi eh, bdiet radikalment il-provista ta' servizzi, merkanziji u kif l-amministrazzjoni pubbliċi jaħdmu. Imma dak li qed naraw lum huwa kif id-digitalizzazzjoni qed tbiddel iktar l-industrija u settur tas servizzi. il digitalizzazzjoni bidlet ħafna l-mod kif aħna niproduċu il-vetturi, il-prodotti kimiċi, il-provista ta' servizzi tal-banek u l-lista hija twila ħafna parti bħala dan il-fenomenu hemm l-interazzjoni bejn l-industrija tal-manifattura, il-provista u l-klijenti imbidlu radikalment u għalhekk il-vetturi tamir tekniku qed isiru iktar aqlin, iktar interkonnessi u l-Presidenza għandha l-intenzjoni li tkompli appoġġi l-industrializzazzjoni, id-digitalizzazzjoni tal-industrija fuq qoddim. ina rajt b'interess kbir eh, la bozz ta' rapport preparat mis-sur Bodikofer fuq id-digitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea naqbel miegħu illi hemm tażisti situazzjoni assurda fejn teknoloġiji l-ġodda jkunu jistgħu skont ċerti studji jġibu magħhom telf fl-impjiegi u prekarjetà waqt illi l-Ewropa għandha nuqqas ta' ħaddiema li għandhom ċerti ħiliet u fejn l-idea għandha xi 180 elf speċjalisti tal-IT. U għalhekk strateġija industrijali ta' digitalizzazzjoni għandha bżonn ikolla dimensjoni b'saħħitha ta' ħiliet li tkun il-pjattaforma għas suċċess u dan jinkludi id-dritt għal eh, taħriġ, il-promozzjoni ta' talim għal ħajja kollha minn eh, età żagħżugħa anki mis-settur primarju u inkluż ukoll fil-kurrikulum fl-iskejjel il-ħiliet digitali u kollha bżonn jittejbu kullum kien mhux biss f'industrija l-kbar imma anki għall-SMEs u għall-industrija artiġanali. biex ikun hemm ukoll taħriġ vakazzjonali. Nagħlaq b'dan il-punt il-Presidenza impegnat ruħa mal-Parlament Ewropew biex ikollha l-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Business Transfer Conference illi se tkun fil-17 ta' Marzu fil-Belt Valletta u nishtiq u nieħu din l-opportunità li nistieden uh, eh, President Busek għal din il-konferenza. Grazie ħafna. Uh, yeah, thank you, thank you, Minister, for your presentation. Grazie ħafna. Jina l-est niġi Malta, Iva. Ovvjament, 5-6 ta' april, huma dati fejnem hemm is-sessjoni parlamentari ta' Strasburgu imma 17 marzu forsi aħjar. Grazzi ħafna, grazzi tal-sedina tijak u morra l-politika tal-enerġija il-Ministru Konrad Mizzi. Thank you, Mr. Buzek. Dear colleagues, Iva, eżis kollegi, grazzi ħafna, di privileċ nkun hawnhekk għal tliet ġurniet l-ewwel jina jiena nagħmel f'Marzu tal-2013 kont, kont fil-Kunsil ta' Titi meta l-Europa kienet eh, qed titgħallem iktar xed jiġri mħabba l-isfidi li kellha qudiema. Umbagħad jiena wkoll qed nara l-iżvilupp tal-idea tal-Unjoni Enerġetika mill-bidu net u pateċipajt bħala Kunsill għal dik li direzzjoni politika u leġlazzjoni sviluppata. Mbagħad bħala t-tielet punt l-iktar importanti jiena hawnhekk fostkom bħala Ministru mill-pajis liktar zaħi tal-Unjoni Ewropea zminijiet meta l-istess Unjoni qed tagħti spinta għal aġenda tal-enerġija ambizjuża ħafna illi għandna bżonn niżgraw ruħa indirizza il-tassib tal-ċittadini Ewropej. U f'Marzu f'Ruma se jkun hemm anniversar ta' 60 sena tal-ewwel eh, suq komuni permezz trattat ta' Ruma, l-istess trattat li għandu l-eruq tiegħu eh, fil industrija ta' ta' l-azzar u għalek minn dak li ħareġ minn dam it-trattat għanna soċjetà issa li ħadet il-beneficju ta' slim, stabilta u l-libertajiet ta' suq inter li mal-prodotti tal-Unjoni Ewropea illi minn bidunet kella l-enerġija fil-qalba tagħha. Illum Mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-faħam u fuq l-azzar, imma hemm ħafna sfidi u għalhekk dan il-kunċett illi qegħdin nerġgħu naraw pal unjoni tal-Enerġija eh, jibqa' importanti kemm kien qabel juna il-privileġġ bħala wieħed mill-arkitetti u President Buzek jgħat il-lum. L-enerġija dejjem kienet fil-qalba tal-proġett Ewropew Dan huwa biss naturali billi l-enerġija eh, kienet parti mill-bidu fl-1951 meta trattat ta' Pariċi tat lok l-komunità tal-faħam u imma l-kompetenza ta' ta' ta' tal-enerġija hija pjuttost sajra għax bl-1976 eh, ġie adottat l-ewwel pakket u tilet fil-2099 u na kif nafu sa disajnijat kien hemm eh, biss dawn l-intrapriżi statali li dominaw ħakmu il suq u kien hemm intrapriżi vertikali eh, permezz ta' trasmissjoni u beħ l-ewwel direttiva fil-96-98 fuq l-elettriku propaw jiftħu is-swieq u l-kompetitività waqt it-tieni sensiela fl-2003 eh, talbet li s-swieq ikunu miftuħin kemm jista' jkun ma wieħed għandu bżonn jgħid dawn l-isforzi ifissru wkoll illi ma kienx hemm suċċess eh, sħiħ għax kien hemm għadu xi monopolju ta' ċerti intrapriżi minħabba il-produzzjoni tal-konsumatur l-ġustament tal-prezzijiet u ma kien tantx kien hemm eh, aċċess għall-intrapriżi ġodda u għalhekk leġislazzjoni iktar f'saħħitha ġiet votata għal daqstant għandna tlet tiret pakket. U dak li forsi ma tantx qegħdin niftakru ma dawn in-nuqqasijiet li jkun hemm dan is-suq tal-enerġija u din il-korporazzjoni rajna u kol, rajna u kol pala evidenza fil-kriz tal-2008 dawn it-tlet pakketti ma kellhomx suċċess minħabba il-parteċipazzjoni f'ira minnaħa tal-istati membri. Imma dawk iż-żminijiet il-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea kienet bħala perjodu ta' transizzjoni bejn prioritajiet nazzjonali u l-usu tal u l-politika stessa l-Unjoni Ewropea u da għadu validu anki l-lum imma r-realtà eh, ġejna biċ miċ maħħa meta kien hemm il-kriżi wkoll imbagħad mħabba tisħin u għalhekk il-fatt ta' 30% tal-gas fl-Ewropa tiġi mill-pajjiż wieħed biss u nofs jiġi trasportat permezz ta' pajjiż wieħed ta' transitu, eh, ridattajt ukoll li għal daqstant l-Unjoni Ewropea mbagħad eh, d diffikultajiet u minkejja s-sigurtà tal-provista eh, s-provista tibqa' u l-prezzijiet issa huma bin-nofs fil-naħa l-oħra tal-Atlantiku u kien hemm xi biljun kull jum l-Unjoni Ewropea kienet qed tħallas ċerti żminijiet waqt id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħna l-kompetitività tibqa' sfida. U bħala eżempju imperativ nisegu l-iżviluppi tal-presenza eh, ġdida Amerikana u l-prezzijiet li huma nofs dak li aħna nħallsu illum fl-Ewropa. Imma tajna mbottatura faċilitazzjoni ta' integrazzjoni integra Eh, tal-suq tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea l-spinta għal ħolqien tal-Unjoni tal-Enerġija u din l-Unjoni tal-Enerġija u l-pakket ta' proposti leġislivi li għanna u dimna l-lum pala presidenza għandhom son jibnu fuq dan u jizguraw illi fil-futur ma jkonniex l-esperienza tal lanzeta li kena qabel u jomson ta' eh, jkun hemm iktar interkonnettività u jkollna iktar alternativi ta' provista u intejbu l-kompetitività permezz ta' deliberazzjoni ta' swieq. U din miex ħaġa faċli u hawnhekk dimkom 60 sena wara l-proċess li beda naħdmu flimkien pala presidenza tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea f'dan l-momenti storiċi u nispjega pala aħna pala Malta għandna l-intenzjoni imexxu l-qoddim dan il-fajl fil-presidenza tagħna u nirrappreżentaw 28 stat membru nirkonoxxu li aħna l-istat membru li żar wieħed biex qed ngħid dan bħala senjal ta' ndjufija imma bħala biex inkunu realisti u nifhem li kondizzjonijiet klimatiċi f'Mediterran huma differenti ħafna minn dawk tal-Ewropa ċentrali u tramontana ma kienx it-batija ta' dawn il-partijiet tal-kontinent għamħabba l-prezzijiet tal-gass ma niġi mill-gvern pittos ġrid u zazuħ f'Malta li poġġa l-enerġija fl-qoċċata tal-aġenda tiegħu għax kbir ozar ikun il-pajjiż jew wieħed ikun fiċ-ċentru jew fil-periferija tal-kontinent l-enerġija bżonn tkun dejjem fuq iċ-ċittadini indirizzaw tħassib tagħhom kif jista' jibbenefikaw ukoll mis-sigurtà tal-professi tal-enerġija. Biex nilħu dan f'mikrostat bħal Malta kif ilna nagħmlu dal-aħħar erba' snin hija mimli sfida, sfidi. U aħna nimnu nemnu u nafu li huma l-isfidi biex naslu għal livelli ta' interkonnettività adattati għal dak li l gas u gvern ta' pajjiż żgħar biex assigura l-provista u l-sfidi li għanna u koll anke mill-investiment eh, privat u l-insularità tagħna u niskuraw illi jkun hemm metodi iktar notfa speċjalment enerġija li tiġġedded. U dawn ovvjament jiġu bil-limiti tagħhom. Tħassib tal popetana tagħna huma mikrokosmu eh, ta' dak li ħossu il-ċittadini, eh, koċittadini tagħna fil-bqija ta' l-Ewropa ħabar prezzijiet għoljin, il-kwalità tal-arja, E, u il-level ta' kompetitività minħabba l-fattur tal-enerġija u it-telf ta' impjiegi. U għalhekk l-enerġija dejjem kienet għal qalbna u il-modernizzar tas settur kien e, weda mill-gvern tagħna u aħna tikonna suċċess biex nagħmlu hekk u r-riformi li għamilna id-dar u jaqblu ma' tlet pilastri tal-affordabilità għax aħna baxxejna il-prezzijiet minn xi 25%, is-sigurtà tal-provista provdejna eh, installazzjonijiet ta' notfa u interkonnettività tal-gass ma' pejjiż tal-viċinat, is-sostenibilità u tajna imbottatura l efficienza enerġetika u li jkollna ġenerazzjoni iktar b'saħħitha u jkollna prezzijiet iktar baxxi Pala parti minn din is-sistema għan nafu ħafna il-problemi ma' assoċjati ma' dawn is-sfidi u għalhekk jiena dejjem sigrajt il-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew tal-appoġġ sħiħ għal proġett tal-Unjoni tal-Enerġija ma rridux nkunu poetiċi imma nħoss il-ħtiġa li ngħidilkom biex ngħidilkom da kollu biex kulħadd ikun jaf il-kuntest tal-Presidenza Maltija, il-kuntest ta' pajjiż pragmatiku illi m'għandux xi illużjonijiet ta' kobor imma kif qal il-Prim Ministru Joseph Muscat reċentement huwa dan ir-realiżmu li se jiddiffina il-Presidenza Maltija u qabel ma nibdew nitkellmu fuq regolamenti u trialogi u fuq l-aspetti l-oħra tal-proċessi tal-istituzzjoni tal-Ewropej hemm illi nibqgħu pragmatiku pragmatiċi u qabel u qabel kollox nifmu realtà tal-poplu tagħna li qegħdin jgħixu l-enerġija tfisser in-nies, il-poplu u l-indirizzaw dawn it-tiġijiet u nkunu nistgħu eh, wkoll naraw l-identità u dan il-proġett Ewropa huwa konness għan-nies qegħdin nisimgħu biżejjed biex niżguraw l menu qegħdin nirrisponda l mistoqsijiet taċ ċittadini tagħna u mhux dawk li aħna biss qed in-nies forsi ma tantx jitkellmu daqs tant fuq interconnectors u fuq pipelines ma jitkellmu fuq affordabilità u fil-kontijiet tad-dawl jew s sijat li ma kellhomx eh, elettriku u kif qed jagħmlu biex ikun jistgħu jisaxnu id-djar tagħhom u biex forsi jkomplu blejsi tagħhom. Wal ħafna snin pereżempju tkellimna eh, fuq il- Eh, fuq l irmet u per li nsibu eh, fil-ġonna tagħhom minħabba iċ-ċumniji li għandhom veċi li eh, kienu għed ġestiti mill-fuel oil U għalhekk dawn huma l-problemi u għalhekk f'dan id-dibattitu fuq direttiva għandhom se niżguraw ruħna li meta jarawna fuq televiżjoni aħna nkunu qegħdin iwiġbu għad ħassib tagħhom mhux biss li dawk li huma interessati l-politiċi dan huwa importanti ħafna speċjalment fuq is-settur tal-enerġija li jolqot il-qalba tal-esistenza tal-Unjoni Ewropea. U għalek għanna bżon nipenjaw ruħna mal-nis fuq dawn il-politiki ikonu rebiħa kollha kemm aħna biex nkunu iktar viċini ċittadini tagħna jekk ma nqogħdux nistennew eh, nisimgħu il-problemi tan-nies xi ħadd ieħor se jagħmlu hekk għalhekk biex nagħmel taqsira l-sfida ta' din il-presidenza tal-istituzzjonijiet li nkunu realistiċi u pragmatiċi billi noffru eh, soluzzjonijiet għal problemi. Nemmen illi b'enerġija għaċ-ċittadina jkollha dan il-pakket għandna l-istrumenti biex nbidlu l-affarijiet u nieħu din l-opportunità biex ningrazzja l-kollegi tagħna eh, il-Kummissarji Sekovic u Kanjete għad dialogu tagħhom u l spiritu ta' kooperazzjoni. Il-Parlament Ewropew huwa kritiku biex nagħmlu affarijiet kif suppost u jekk aħna tassew interessati li wieġbu għal mistoqsijiet ta' ċittadini għaw edin fil-lok adattat fejn inkom tirrappreżentaw u fejn titkellmu mal-kostituenti tagħkom kull ġimgħa. Forsi din il-presidenza għandha bżonn il-Parlament Ewropew iktar minn qatt qabel jekk tassew nixtiequ ningwidaw il-dialogu fil-Kunsill bħalma jridu ċittadini u jina nafda ħafna fil-kooperazzjoni tagħkom. Għaddik li għal-presidenza dawn huma l-prioritajiet tagħna l-ewwel is-sigurtà provvista tal-gass u mbagħad hemm il proposta ta' etikettar u mbagħad ovvjament l-enerġija nadifa il pakkett tal-enerġija nadifa u nżommu l-momentum u mbagħad id-dimensjoni Euro-Mediterran. U fuq l-ewwel waħda fil-proposta tal gass din hija proposta importanti ħafna u priorità għall presidenza Maltija. Fil-fatt aħna imbuttajna il- il-gruppi ta' ħidma tagħna u diġà kellna xi laqat biex nkunu nistgħu nżommu il-kolb, nżommu dan il-momentu. Imma Presidenza Maltija se tkompli taħdem ħafna fuq dan il-proposta u tibni fuq il-msieħba tagħna l-Olanda Slovakkja u li il-Kunsill ikun lesder waqt biex jiftaħ negozjati mal-Parlament. Jira nistenna bil-ħerqa kollaborazzjoni eh, u ta' progress mal-Parlament Ewropew għax huwa tant importanti biex nkunu nistgħu ntejbu l-enerġija, professor l-enerġija biex ikun nistgħu naslu għal ftijim qabel it ta' presidenza Maltija. Kemm kejn il-Presidenza tagħmel ħafna sforzi fuq dan il-fajl l-ewwel net fuq il-kooperazzjoni reġjonali fejn kien hemm kooperazzjoni fil-Kunsill fuq il-kooperazzjoni msaħħaħ illi tkun fuq eh, gruppi ta' riskju u eh, naraw ukoll riski transkonfinali professa tal-gas u ikun hemm ftehim ukoll fuq miżuri transkonfinali. Tieni, insaħħu l-sim tal-informazzjoni tant importanti l-provista dan u mekanizmu li jisaħħaħ però li ma jċu fisser uh, amministrativi imma jkun hemm sin ta' informazzjoni bad kontratti li eh, ta' 40% tal-konsum tal-enerġija fl-istati membri konċernati biex hekk niżaminaw l-impatt fuq is-sigurtà tal-provista fuq dak l-istat membru u fir-reġun u jekk l-awtorità kompetenti għandha xi fuq ċerti kuntratti tittajt lill-Kummissjoni. Issa fuq il-kontratti tal-gas anki jekk ma jaqblux mal-40% tal-livell minimu, l-autorità kompetenti u l-Komissjoni se jkunu jistgħu jitolbu eh, provista sigura u informazzjoni oħra u talba bħal din ma tridx eh, tkopri l-informazzjoni fuq il-prezzijiet u trid tikkonsidra wkoll proporzjonalment il-piżijiet amministrativu tiret ħaġa l-iktar importanti solidarjetà para l-aħħar rikors wara miżuri kollha ta' emerġenza ikunu trattati wara ftejim fil-Kunsill solidarjetà mal-prinċipi ġenerali fuq il-kumpens siġu definiti fit-test u jipermettu li l-Istat membri jikonsidraw is-sitwazzjoni nazzjonali speċifika Jen istennu kooperazzjoni mill u progress maġel mal-Parlament Ewropew fuq dan il fajt tant importanti għax huwa importanti ħafna biex intejbu is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ naslu għal tima dan il-Parlament issa semmur għall-etikettar. Swift conclusion of the energy. Konklużjoni f'waqta tal-labeling file priorità kbira għal presidenza Maltija. Fl-opinjoni tiegħi bil-pakket ta' enerġija nadifa fuq il-mejda ma nistawx inkomplu nitratjenu fuq dawn il-files irridu nagħlquhom b'mod li mbagħad nagħmlu aċċent fuq l-enerġija nadifa l-Ewropej. Dan f'moħħna se nkomplu naħdmu mal-kollegi fil-Parlament biex insibu soluzzjoni u għatajjeb li sar progress u importanti li nkomplu nibnu fuq dan il-progress. Nemmen li meċin tajjeb biex jintlaħaf ftajim. Nandi sa fuq l-ħsib tagħna fuq il-pakket enerġija nadifa l-Ewropej kollha. L-Unjoni Ewropea impinjata li tibni Unjoni Enerġetika eh, skont il-ftemin tal-2014 kif tafu dan il-pakket ta' provat u adottat mill-kolleġġ ta' fit tmiem Novembru jinkludi l-elementi ta' l-Unjoni Enerġetika. Però minnaj ma nifsku l-files relevanti dan mhux biżejjed. Il-Presidenza Maltija allura se tiftaħ il-pakket b'mod li tnid id-diskussjonijiet fuq il-proposti kollha li jaqgħu taħt il-ħames strands tal-pakket l-effiċjenza enerġetika, l-Electricity Design Rinnovabli Governanza. Fuq dan jiena tlabt konsil formali għal 27 ta' frar biex naraw xiedu l-Ministri fuq dan il-pakket daqshekk importanti. Aħna naqblu mal-prinċipju ta' effiċenza enerġetika l ewwennet tal daqstant il ta' tagħna se tkun l fuq l-eżaminazzjoni tar-reviżjoni tal-proposta blan li jkun hemm approċċ ġenerali milħuq fil-Kunsill sa tmiem Ġunju. Fil-waqt li noħolqu wkoll momentu mal proposti leġislattivi oħrajn tal-pakkett li għadni kif semmejt. E, ħajkonna ħafna xogħol u nittemgħu li jkun hemm kooperazzjoni tajba mill-Parlament b'mod li din l-inizjattiva titniedem mill-aktar fis possibbli fuq livell ta' grupp ta' ħidma se nżidu n-numru tal-laqat ukoll. L-aħħar punt li nixtieq insemmi huwa li ovvjament nistennew ir-rapport tal-Istat tal-Unjoni minnaħa tal-Kummissjoni dal-waqt u l-priorità tagħna hawnhekk se tkun li eh, naħdmu fuq l-approċċ reġjonali, speċjalment eh, din ir-rabta ma eh, kien hemm rapport ukoll fuq l-Unjoni Enerġetika u l-Euromed Gas Platform fl-aħħar laqgħa tagħna jekk inqisu li din hija l-aħħar presidenza Mediterranja taħt il-mandat tal-Kummissjoni Juncker aħna ħassejna li rridu nenfasizzaw din id-dimensjoni b'mod sinifikanti. U allura l daqstan taħna bdejna bil-ħidma tagħna u wara il-Kunsill informali f'Mejju f'Malta se jkollna t-tieni konferenza ta' livellu li tinvolvi il-Ministri tal-Unjoni Ewropea u ministri u partit interessati oħrajn non iju biex inkomplu naħdmu brab ta' l-effiċenza enerġetika rinnovabli, il-gas, dejjem blaqta Euro-Mediterranja u għonek nittama li jindom tkunu tistaw tattendu onorevoli membru. Se kuna ukoll it-nedija tal-Small Islands Forum fl-Unjoni Ewropea xaħat li se titnida waqt il-presidenza tagħna. Nikkonkludi billi nirringrazzjakom għal attenzjoni tagħkom il-pjantazzjoni tagħna issa se jfisser li naqdu approċċ komprensiv biex niżguraw l-SOS il- Eh, u l-affordabilità għal konsumaturi tagħna grazzi. For your excellent speeches both ministri. Grazzi ħafna żewġ ministri. Issa nfakkarkom eżis MPs ma tantx baqanna ħin nipprovaw konna diskussjoni però titkellmux fit-tul. Però importanti li konna diskussjoni. L-ewwel net għannom tal-PPE Sur Kaza. Membru kol eh, Malta. U nixtieq indirizza domanda tiegħi lill ministru responsabbli mill-enerġija li jinsab ukoll fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-Ministru li kien responsabbli wkoll biex eh, jipprivatizza l-ena Malta li tipprovdi l-enerġija f'pajjiżna ministru ħafna famuż ukoll għall-iskandlu tal-Panama Papers għaliex żvela li inti ministru ftaħt kumpaniji sigreti illi kellek l-intenzjoni tiddeposita fihom miljun dollaru fis-sena li kienu ġejjin minn commissions. Tista' tispjega lil dan il-kumitat minn fejn kienu ġejjin dawn il-miljuni, il-poplu Malti u l-medja Maltija u dan il-Parlament ilu ħafna jġorajk biex ittina risposti għal dawn id-domandi. Illum għandek iċ-ċans, Ministru, tista' it-tina dawn ir-risposti li naxur nistennew minn għandek. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Madam Dalli għall-SND. Grazzi ċer u nilqal il-Ministri Cardona u l-Ministru Mizzi u permetti li bħala membru ta' dan il-Komitat nejdilom kemm qegħdin nilqgħu wkoll il-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija fil-suġġetti li intom qegħdin tkopru u Ippermettilu wkoll ċer, peress li ġejja minn Malta li zar pajjiż tal-Unjoni Ewropea nixtieq anki ngħid kemm għal pajjiż kollu kemm hu dan huwa mument importanti li pajjiżna għandu fideħ it-tmexxija tal-Presidenza għas sitt xhur li ġejjin. Fuq il prioritajiet li żewġ ministri tkellmu dwarhom, Ministru Mizzi ħanibda minnek ħadgost li semmejt fost l-oħrajn l-aċċess għal finanzi għall smis il-micro enterprises u anki l-startup initiative nixtieq inkun naf f'dan ir-rigward x'inhuma il prioritajiet li se tkunu qegħdin tpoġġu fuq id-dimnet u anki l-azzjonijiet li qegħdin tippjanaw biex tieħdu biex tappoġġjaw u tagħtu l-appoġġ tagħkom lill-SMEs Ewropej b'mod partikolari lill-startups. Ministru Mizzi, f'pajjiżna magħruf ukoll għal fatt li interna xielek taqleb il-heavy fuel oil power station għal l-LNG. U fil-fatt il-gas naturali u l-LNG llum il-ġurnata għandhom ruol importanti ħafna fis-sistemi ta' enerġija madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U waħda mill-aktar leġiżlazzjonijiet Ewropej importanti f'din l-erja hija ir-regulation on security of gas supply. Waħda mill-elementi l-iktar kruċjali hija l-ħtieġa li nassiguraw li ikolna energy supply u security of energy supply għat ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea edin fejn edin partikolarment meta jkun hemm mumenti ta' kriżijiet. Kif il-Presidenza qed ħares li tindirizza din il-kwistjoni u fuq liema linji edin taraw li l-Kunsill jista' jkollu l-maġġoranza dwar suġġett u regolamentazzjoni importanti bħal din. Grazzi. Thank you very much, Madam. Um... Grazie, ħafna. Claude Termes għannom tal ħadar Grazzi, Ministri. Jena se nifoka fuq l-enerġija u l-kollega tija jiffoka fuq affarijiet oħrajn. U importanti li nisfruttaw il-presidenza tagħkom biex naħsbu daqsxejn fuq id-dimensjoni reġjonali. Il-Kummissjoni u anki aħna fil-Parlament issa għandna kooperazzjoni formalizzata għal Baħar Baltiku. Għanna ħatax flok tal-Ewropa għanna MOU mal-Baħar ta' Tramuntana, għedin naħdmu tajab ħafna u koll eh, mal-pajzi tal-Benelux, il-Germania, eh, Franza, għanna attività tajba, pero naħseb li għanna nisfruttaw dan is-sitxur biex nsaħħu l-ħidma tagħna fuq rinnovabbli effiċjenza enerġetika, l-grids, is-swieq bej il-pajjiżi tagħna mal-Mediterran u l-imsaħbin fuq in-naħa l-oħra tal-Mediterran. Nittama li nejnkom nkunu attivi f'dan il-qasam. Ma nafx minn kitiblek il-brief li l-ek, pero meta għettejt inti li il prezzit tal-enerġija fl-Europa u ħafna differenti meta mqabbel mal-Amerikani. Rridu naqdu attenti, għal-gas u minnu, pero Meta naraw il-prezzijiet riċenti tal-gas fl-Ewropa anke minħabba suq intern, il-ħidma tagħna bl-LNG, il-prezzijiet tal-gas fl-Ewropa anke għaliex qegħdin inwaqfu l-oil price indexes, prezzijiet tagħna niżlin, ġifri hemm differenza. Eh, inqas inqas gravi mal-Amerikani anke bis-saħħa ta' ħidma politika. It-tieni kwistjoni. Il-prezz tal-ingrossa tal-, -ingrossa tal tal-enerġija kien 25 euro għal kull megawatt hour dal ħodu fl-Skandinavja u madwar 30 fil-żona Ġermanja, Franza, l-Benelux. Sakemm ma jkollniex kriżi Franċiżi dal-waqt. Dan ifisser jekk naraw il-PGM l-kbar suq fl-Istati Uniti, hemmhekk m'hemmx differenza bejn il-prezz bl-ingrossa, il-prezz ta' referenza għall-industrija Ewropea meta mqabbel ma l-Istati Uniti. Ma nafx ġifri minn ktiblek il-brief, però iċċekja n-numri tiegħek. Aħna għamilna ħafna xogħol eh, fuq dawn l-affarijiet dawn l-aħħar snin. Grazzi ħafna. Il-gwe. Grazzi, President. Nixtieq nilqa' l-żewġ ministri hawnhekk f'dan il-Parlament. Aħna naqblu mal-miri tagħkom għall-industrializzazzjoni mill-ġdid u għall-appoġġ għall-SMEs, però biex jintlaħqu dawn il-miri mbagħad hemm bżonn li jkollna proposti konkreti, pjanijiet ta' azzjoni wkoll. U skont is-surveys 50% tal-SMEs fl-Ewropa Jalqu fl-ewwel sena tal-funzjonament tagħhom u minħabba fek 1.7 miljon impigi jintilfu u s-sitwazzjoni qed tigrava minħabba l-politika neoliberali tal-austerità ħarxa. Ġifiri x-mizuri konkreti għanna nintroduċu, intom semmejtu xi wħud, pero x-nistaw namlu b'mod tangibli biex nejnu l-SMEs, specialment biex nejnu il-program kozmi dal-SMEs u kif nistgħu ngħinu lill SMEs biex jiksbu il-fondi. Ikonam hemm aktar inċentivi għad kabbir. Xi ħaġa li hija problematika fil-politika tagħna. Issa dwar il-politika enerġetika, priorità għall grupp tagħna hija li l-enerġija tkun xi ħaġa pubblika soċjali kulħadd għandu jkollu aċċess Eh, irħis għall-enerġija. Nsemmu ħafna l-faqar enerġetiku, pero għandkom proposti għal pjantazzjoni integrat tal-iju kontra dan il-faqar enerġetiku. Malta għandha ħafna esperjenza parti minn hekk ukoll. Għaliex minħabba l-iżolament eh, enerġetiku tagħha. Intom il-bot mill-grid żewlenin. Aħna diġa' ksibna il-miri tagħna sal-2015 eh, biex nelbu dan l-iżolament eh, enerġetiku. Issa fir-rapport fuq l-effiċjenza enerġetika hemm referenza fuq l-ħtieġa ta' kooperazzjoni fl-Ewropa u għall-użu tad-depożiti tal-Mediterran tal-Vant. Tgħidulna xi ħaġa dwar dan forsi. Onorevoli Kappel għall-INF. Grazzi ħafna. Jena nixtieq nibda billi nistaqsi xi ħaġa lill-Onorevoli Mizzi. Dalgħodu kellimna l-Kummissarju Sefkovic fejn tkellimna fost l-oħrajn dwar il-pakket tal-arja nadifa. Pakket ambizzjuż ħafna li l tiegħu. huwa li sal-2020 inżidu l-GDP Eh, u noħol u kol 900.000 MP u kol bl-implementazzjoni tal-pakket. Dan il-pakket jikostituixi 90% tal-miżuri eh, tal-politika enerġetika u inti jett kemm importanti dan il-qasam għal daqstant nixtieq nistaqsik dwar jekk il-Kunsillu x'favur ta' implementazzjoni f'waqta tal-proposti leġislattivi li l-Kummissjoni preżentat. Muttini mistoqsija wkoll lill-Ministru Cardona. Il-qasam tiegħek huwa importanti ħafna l-SMEs, l-industriji, Inti semmejt eh, li trid issaħħa l-kompetittività u l-impigi wkoll qed naqqas l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet u ssaħħaħ ukoll l-involviment mal-partijiet interessati, speċjalment brabta mal-SMEs, qed li bħalissa m'hemmx dossiers leġislattivi u dan huwa ta' dispjaċir, però Hemm affarijiet oħrajn li huma importanti għall SMEs, inti semmejt id-diġitalizzazzjoni tal-industrija dan ukoll kien suġġett li dis Kutajna dal ħodu l-ekonomija ċirkolari, eccetera, dawn għandhom impatt kollha kemm huma fuq l-SMEs. Nixtieq nistaqsik jekk dwar waqt il-presidenza tagħkom hemmx dossier speċjali li jistgħu jiġu imres qabrab tamma l-industrializzazzjoni. Dik il-mira 20% ta' industrializzazzjoni għall-Ewropa, forsi hemm dossier soħrajn eh, pjanati biex jiġu implementati f'dawn is-sitt jew forsi presidenza ġejjina, b'mod li nkomplu nimxu lejn dan din il-mira ta' 20%. Grazzi ħafna, Onorevoli Mezzola. Minister Mitzi, as a proud Malti... Ministru Mitzi, bħala Maltija gburija u surreali l-uniku ministru attwali li kien espost eh, bil-Panama Papers qiegħed hawnhekk dimna bħalli jkun ġara xejn.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 li hija ta' dispjaċir għalija li qed tipprova tisforza lil Malta kollha u l-Kunsill issa li jħallsu l-prezz għalik. Għandi xi mistoqsijiet li nagħmel li inti bista twieġeb. Blassi dikjarati tiegħek bis-salarju ministerjali, kif se konse tiffinanzja eh, depozitu ta' miljun eh, biex tiftaħ eh, kont fil-Panama. Kien hemm allegazzjoni li konse tiġġenera inkam ieħor minn ċerti kummissjonijiet. X'kienu dawn il-kummissjonijiet u fl-aħħar net Ministru kien hemm tliet kumpanniji li ġew miftuħin tiegħek ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru tielet waħda li għalissa semmit fuq Skype biss. Tistgħu tgħidilna min kien il-beneficjarju ta' tal-kompanija e-grant, il naħseb il-pajis, il-nis jaħtiġu tweġiba. Grazzi Madame Werder issa. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Einmal zum Thema... Grazie ħafna, President. Għandi xi mistoqsijiet, politika industrijali u mbagħad nsemmi l-politika enerġetika wkoll. Il-Kumitat Itre ilu jitlab biex ikun hemm politika eh, koerenti u kontenta għadin taħdmu fuq għadin issa, jina għawnek edha, għawnek bil-edha. Jena naħseb li jekk nqisu eh, l-elezzjoni ta' Trump huwa importanti li jkollna industrija aktar koerenti, konna implementazzjoni ta' xi ħaġa koerenti. It-tkabbir industrijali u l-impjiegi wkoll jekk nqisu s-sitwazzjoni globali diffiċli u trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà Il-Parlament Ewropew ilu jitlob biex ikun hemm strateġija diġitali kien hemm ukoll riżoluzzjoni f'Ottubru 2016 li tenni dak l-appell u għat ta' stati membri u ħbib tal-industrija u koll appoġġaw għadin. Fil-presidenza ta'kom x'taħsbu li tistgħu tagħmlu intom? Forsi ssibu punti ta' referenza għal politika ta' industrijali attiva għanna l-presidenza tal-Konsill u l-Parlament u koll l-om Jamlu dan l-appell, però b'xorta ħażina ma tantx bat joħroġ mill-Kummissjoni dwar dan. Finalment l-istrateġija ma rridux ninsewa dik l-istrateġija li nida il-parlament, nix nsemmilek il-ferroviji, l-azzar, hemm bżonn follow-up untom tiżguraw li dan kollu jsir mux biss il-rizoluzzjoni tal-parlament, eh, onorevoli Mizzina, kontenta ħafna li jinti kont daqsek attiv u esprimej dal-interess kollu fid-dettal tal-politika enerġetika fl-Europa. L-enerġija hija dwar in-nies u dan id-dossier ta' l-Energy Efficiency Labeling semma, però għadna bit-trilogi u jekk naħseb li l-Ewropej jixtiequ juru li din il-politika hija xi ħaġa għan-nies allura dan id-dossier huwa aktar importanti. U hawnhekk nitolbok biex tagħti attenzjoni partikolari taħt il-presidenza tiegħek biex dan ikun suċċess. Grazzi, grazzi ħafna, madam, is-sur Koħliċek. Grazzi. Mux san dum nitkellem daqs l-oħrajn jena. 30 sena ilu, semmit l-ebsliċa, e, produttur ta' apparat tal-metering, kellu ferra f'Malta. Għatem kumpanniji simili e, li kunu attivi f'dan il-qasam. Kienu l-pjan tagħkom għal kisba tal-miri ta' effiċenza enerġetika f'Malta, x'ti preferu? Ir-rieħ intom enerġija ġeotermali jew inkella riżorsi non-standard jew forsi l-element fotovoltaiku. Naħseb li għandkom xi tip ta' miri rinnovabbli f'Malta, grazzi. Onorevoli Butikofa. Grazzi l-ewwel mistoqsija tiegħi għal Ministru Cardona. Grazzi ħafna tal-li semmejt il-portfolio ta' digitalizzazzjoni. Naqbel bisħiħ fuq l-aċċent tiegħek fuq il-ħiliet. Hawnhekk qiegħed bil-qiegħda. Jiena xtaqt ngħidlek li nkunu kontenta ħafna hawnhekk fil-Parlament li nirċivu input brabta ma' din id-diskussjoni minn naħa ta' partit interessati minn Malta. Xtaqt nlaqqaw dan il-punt ma' mistoqsija dwar ir-riski minn FDIs minn pajjiżi terzi fl-industrija high-tech Ewropea taħseb li hemm il-ħtieġa li forsi nikkontemplaw miżuri addizzjonali u t-tieni mistoqsija tiegħi l-Onorevoli Mizzi, Ministru, inti kif tista' Itmexxi l-konsilli, il-qat tal-konsilli, meta inti ġejt imnezza minn dan il-portafol f'pajjiżek stess minħabba l-involviment tiegħek fl-iskandlu tal-Panama Papers. Uh, thank you, thank you very much. Si, grazzi ħafna. Onorevoli Griffin, il-kellim li jmiss. Grazzi, Jersey. Ministru Mizzi, jena kont kontenta li nisimek eh, tejt 28 stat membru. Joseph il-plenarja il-ġimgħa l-oħra għal kien ironiku li Malta kienet qed tippresjedi waqt il-Brexit, però aħna għadna hawnhekk u se nagħmlu l-almutana sakemm inkunu hawnhekk għal ġid tal-Ewropa. Onorevoli Cardona, ħad gost nisimek is-semmi taħriġ u l-ħiliet ukoll Għara Mizzinti jgħid, l-enerġija titratta in-nies fil-verità. Pala SND aħna naħsbu li l-enerġija miex komodità. Hija dritt soċjali bażiku. Aħna għandna aktar minn 50 miljun ċittadin fl-Ewropa li jinsabu f'faqar enerġetiku. Bħala SND għandna manifesta u aħna se nadduwulkom se nidduh nhar it-tnejn f'Gent fl-ewwel workshop għall iżvilupp tal-manifesto bħala MP min-naħa ta' fuq jena għand bil-wieqfa u għed ħadd m'għandi kollu jażel bejn it-tisħin jew inkella l-ikel. U kollega tiegħi Mirjam Dalli għamet u qalet Teriża f'pajjiżi tal-Mediterran fis-sajf hemm nies li jkunu qegħdin immutu għaliex ma jistgħux jippermettu li jixelu l-air conditioning. Ġifiri, imbat għedna ħat mandu jkollu jazel bejn it-tisħin il-cooling jew inkella l-ikel. Tistaw tiżgurawna intom onorevoli mizzi li l-faqar enerġetiku podġu għadin fil-qofol tal-ħidma tagħkom bħala presidenza. Grazzi ħafna. Dawn kienu l-mistoqsijiet tal-membri Issa nixtieq eh, ngħid il-Ministri biex iwieġbu. Thank you, Chair. Um, first of all, I would like to take the opportunity to thank. Nirringrazzja il-membri tal-Parlament Ewropew illi ħadu sem f'din is-sessjoni. Fu dak li għandu xasam mal-portafol zaħir tiegħi f'dan il-kumitat, nixtieq nagħti żewġ reazzjonijiet. L-ewwel l-SMEs. Naturalment l-aċċess għal finanza għal SME startups u scale-ups huwa uh, importanti. Ħafna. Jiena rajt ili erba' snin bħala Ministru tal-Ekonomija u nieħu sem fil-Kunsill. Tal-anqas f'dawn l-erba' snin aħna Itkellimna fuq dan l-aċċess tal-finanza fl agenda tagħna, però rajna wkoll li il-metodi tradizjonali tal-finanza mhux dejjem jaħdmu. U però iva, kif qal sur Buti Koffer fuq l-industrija, il-SMEs lokali fil-ġurisdizzjonijiet lokali u koll għandhom il-kompetizjoni minn pajjiżi terzi għal daqstant l-ambizjoni tagħna bħala presidenza hija propju dik li konna diskussjonijiet xirqa <coughs> għal SMEs, għal startups, għal scale-ups, biex ikollhom metodi alternativi għal aċċess għal finanza. Dan ma jfissirx neċessarjament self mill-banek ma jista' jkunu inċentivi, inizjattivi, jistgħu jkunu <coughs> kif għamilna fil-ġurisdizzjoni lokali, eh, fil-leġislazzjonijiet fuq il- family business u fuq l-intraprizi soċjali. U dana biex namluħ se organizzaw kunsill informali li se jitratta propju dan is-suġġett l-aċċess għal finanza. U dana fil-kunsill tal-kompetitività li jmiss se nitkellmu fuq startups u scale-up initiatives u anki se nitkellmu u se organizzaw anki laqat tekniċi bosta minnom waqt il-presidenza Maltija. Mela, mill-punto di vista tal-SMEs, nastanajt li IVA aħna <clears throat> nifmu il-fat illi aħna edin eh, nipjanaw li konna skambju tal- eh, ta' opinjonijiet fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u nixtiequ anki najdu li hemm bżonn li nimbuttaw iktar ix-xogħol eh, tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea. Fuq dak li għandu xaqsam mal-industrija, anki din nixtieq qasam ma' fitnejn. Nibda bil-politika eh, industrijali u mbagħad il-kompetittività. L-ewwel mistoqsija li tiġni f'moħħi hija hekk għandi xikollna politika industrijali meta naraw aħna x'ġara f'dawn l-aħħar eh, snin wara eh, post Juncker Commission illi ddeċidiet <coughs> illi politika industrijali għandha tkun parti minn inizjattiva aktar wiesa' politika, anki jekk dawn jirrigwardaw eh, kwistjonijiet li jirrigwardaw issu intern, illi skont il-Kommissjoni jgħatu eh, l-impostazzjoni ġusta biex wieħed eh, ikun jista' jmexxi l-kondizzjonijiet l-qafas biex ikun jista' jkattar il poliċità Però fil-fatt m'hemmx politika industrijali. Issa jekk aħna nipproduċu politika industrijali, aħna il-presidenza se jżida fil-agenda tal kursil Anki reazzjonijiet oħrajn għal dak li tqal hawnhekk fuq dak eh, eh, fuq kif nistgħu intejbu l kompetitività industrijali tagħna hija waħda mill Għanijiet tagħna bħala presidenza u aħna se naħdmu se nibnu fuq il-ħidma tajba tal-Olanda u tal-Slovakkja u se nifokaw prinċipalment fuq il-kompetitività l unjoni Ewropea vis-à-vis partiti eh, pajjiżi terzi. <coughs> U l-ispejjeż eh, eh, ta' operatività biex wieħed jopera fl-Unjoni Ewropea. U kifat fil-introduzzjoni <coughs> il-industrija kimika, digitalizzazzjoni, start-ups u anki pjantazzjoni Ewropea. Aħna u koll narfu illi hemm xewqa minnaħat tal-Istati membri li konna politika industriali komprensiva. Il-presidenza il eh, għamlet dibattitu għat likel fuq il- fuq l-aċess għal fajna tal-finanza fil-ministru uh, fil eh, fil-laqa ministerjali informali Valletta. <clears throat> U dan eh, njati risposta mill-bosta mill-intervenzjonijiet tal-membri tal-parlament. U nala bil-kommenta signora Werner fu il-problema li għanna bil-amministrazzjoni ta' Trump. Bla dubju, dana għet biddel ħafna mill- <coughs> mill-standards ħafna mis xenarji imma fl-opinjoni tagħna jagħtina opportunità ħjar biex biex nisfruttaw il-moment u biex ninkunu iktar ambizjużi u biex il-sistema l-ekosistema tagħna jkun iktar vantaġġuż għaliex jiena nemmen fil-fatt li f'dan il-moment l-Unjoni Ewropea tista' tagħti iktar benefiċċji <coughs> fil-kummerċ internazzjonali, fil-finanzi internazzjonali u, u tista' tkun operatur eh, importanti fix xena internazzjonali. Grazzi, Ministru, issa Sur Mizzi. Grazzi, President. Nibda bil-mistoqsija ta' Sur Turmes illi għamel ħafna punti validi. <coughs> Waħda fuq il-dimensjoni eh, reġjonali tal-Mediterran fejn Malta tixtieq timbotta din id-dimensjoni. Aħna nemnu li l-interkonnessjonijiet ta' enerġija u ta' natura oħra mal-reġun tal-Afrika jista' jagħti valur lill-Ewropa. U din l-aġenda aħna għandna intenzjoni nibbuttaw aħna appoġġajna bħala stat membru applikazzjoni minn naħa tal-Italja biex e- ikun koll rabta ma' Tunizija u nemnu aħna illi dimensjoni Euromed għandha tkun eh, kemm biex inruxerdu il-kultura tal-enerġija li huma daqshekk qrib tagħna u anki biex itun biex ikollna sors alternativa ta' eh, ta' power. <clears throat> Però fl-istess li konna sikurezza ta' fornitura. Hemm eh, sistemi differenti f'stabilità fil-Afrika ta' fuq. Hemm problemi anki, però jista' jkun hemm impenn dejjem iktar ma' Alġerija, mal-Marokko, ma' Tunizija, ma' l-Eġittu illi e, dal-aħħar skoprew anki riservi gbar tal-gas u aħna se appoġġaw din il-ħidma u f'dan il-kontest bħala inizjattiva back to back mal-Kunsill informali li se jsir f'Malta f'Mejju, aħna se nistidnu ministri anki mill-Afrika ta' fuq minn min Mediterran u minn l-Izrael <coughs> biex jintaqaw mal-membri tal-parlament u koll u membri f'dan il-komitat biex jiddiskutu it-tlet pjattaformi mediterrani ta' diskussjoni, ċoħe l-efficienza eh, tal-enerġija li qed tiġġedded il-gas u il-power. U t-tieni punt kien jirrigwarda l-istatistika. U aħna qegħdin nikwotaw il-statistika ta' retail, pero tafu fuq l-Iskandinavja u pajjiżi oħrajn f'dan il-kuntest aħna nixtiequ l-ekonomik ta' interkonnessjonijiet biex niżguraw li dawn il-rati jistgħu jiġu anki trasmessi f'parti oħrajn tal-kontinent. Naturalment waqt li fl-istess ħin eh, nipprovaw nġibu ġustizzja enerġetika u Umbat hemm stat membru illi għanna konnessjoni fizika ma stam mal-għallija għamilniha fl-2015 taħdem tajjeb kena xi interruzzjonijiet ma mbagħad hemm il-konnessjoni bejn l-Italja u s-għallija miex għawija daqs kem nixtiequ aħna hemm ħafna konġestjoni ta' traffiku u kiku huma itejbu dik ir-rabta dik il-konnessjoni inkunu qegħdin nistgħu nibbenefikaw anke aħna wkoll. U ma nifhem il-punt ta' sur eh, Turmes. il sinjura Dalli tkellmet fuq punti importanti fuq il-bidliet li qegħdin jittieħdu f'Malta <clears throat> illi jinvolvu il-bidla minn bejn heavy fuel oil għal gas u dan implementajni f'żmien qasir ħafna finqas minn erba' snin pratikament u dan mhux biss se jfisser li naqsu il-miżati imma anki se naqsu l-emissjonijiet u anki fil-partikolat e, għalaqna e, żewġ impjanti f'Marsa u f'Delimara. <coughs> u dan jfisser illi itejjeb il-ħajiet tal-individwi u se namlu inizjativi oħrajn tal-gas u dan inkludi anki eh, li nisostitwixu l-facility li għanna billi konna pipeline. Eh, e tini parti eh, eh, kienet riguarda il-dimensjoni Ewropea, ċo il-regolament fuq il-fornitura tal-gas, tliet dimensjonijiet, il-kooperazzjoni reġjonali, l-iskambju ta' informazzjoni, solidarieta, naħseb il-konklużjoni tal-Konsil ta' Diċembru u mankoraġġanti. koraġġanti Eh, xi kwistjonijiet li qegħdin nagħlqu fuqhom u għandna xi gruppi ta' ħidma f'dawn l-aħħar eh, ġimgħat. L-ambizzjoni tagħna hija li fil-presidenza tagħna mhux biss nibdew il-diskussjoni mal-Parlament imma anki li nagħlqu dan il- din il-liġi simbolika u materjali li se jkollha impatt fuq il-ħajjiet tal-Ewropej, tal-ċittadini. Umbat kien hemm mistoqsija ta' Sur Siliotis illi għajmet ħafna punti fuq il- faqar enerġetiku u anki Sinjura Griffin tkelmet u kol fuq dan il-povertà ta' enerġija hija ħaġa li tirrigwardana u tħassibna se tkun diskussa fil-pakket tal-Clean Energy for Europe u għall-ewwel darba fil-pakket hemm definizzjoni ta' konsumaturi vulnerabli li dan huwa l-ewwel pass mhux biżejjed imma huwa l-ewwel pass illi hemm bżonn nimbuttaw il-qudiem. Umbat, se din l-agenda sen, sen diskutua u għalina u importanti għax eh, eh, anki Miss Griffin u kol e, e, għalet il-fatta sinjura dalli li semmit il-fatti li mandomx jazlu bejikel u tisħin manki anki bejikel tisħin u cooling anki fl-istess ħin. <coughs> Nittama li l-avveniment f'Gent se jkun ta' suċess u se joħorġu ħafna riżultati minn dan l-event. Umbat is-sur Siljot issemma wkoll u sa mistoqsijiet fuq Malta fuq il-fatt li hija izolata minn network. Issa aħna għandna eh, eh, konnessjoni ta' 200 megawatt mal-masqallija. Naturalment għandu bżonn ikonna sikurezza u rridu nizguraw li jekk l-iktar magna għulja eh, kbira Eh, eh, tieqaf ikonna bizzejiet dan huwa l-prinċipju n-1 biex niżguraw li hemm il-provista dejjem eh, u għanna mix tal-enerġija li tifoka l-ewwel fuq l-enerġija li tiġġedet imbagħad il-gas u mbagħad din il facilita jekk l-impjant jew l-interkonnettur jieqaf. Naturalment aħna interessati l-Kummissjoni tibqa' timbotta din l-agenda u inizjattivi oħrajn illi se jizguraw li kull stat membru jkun mm, konness. Is-sur Siliotus kol tkellem fuq id-dimensjoni tal-Mediterran tal-Van, tal-Van tal-Mediterran, illi huwa <clears throat> għalina u għal-qalbna bil eh, ċipru u s-sanki Izrael, aħna sen imbuttaw il-kooperazzjoni reġjonali u aħna kontenti li dan se jiġri fl-2014 eh, organizzajna mal ma' ċipru mal-Kommissjoni eh, avveniment konġunt f'Malta fuq il-proċess Euromed <clears throat> u bat eh, fl-Italja kien hemm avveniment ieħor f'Ruma u dana se nkomplu f'Mejju u sen nimbuttaw biex ikun hemm pjattaforma tal-Euromed mhux biss għall-gas imma anki għall efficienza tal-enerġija li qed u għall-elettriku. Umbat nirrispondi li signora Kappell illi tkelmet il-proposti ta' Kanjete u Sefkovic fuq il-enerġija nadifa għal ċittadini kollha. Aħna eh, interessati li noħol u momentum ġdid biex dawn il-fajz jimxu l-qoddim fl-Europa u aħna mm, il-membri il eddin eh, eddin jaraw possibli hija kbira ħafna hemm enerġetika eh, enerġija li il governanza, design tal-elettriċità u eh, anke ħafna eh, elementi li huma kritiċi se jagħmlu bidla fl-Ewropa u aħna napoġġaw l-aġenda u l-Istati Membri qed l-orbuna iktar ħin biex ikunu jistgħu janalizzaw id-dokumenti kollha aħna impenjejna ruħna li se niftħuhom kollha dawn il-files fuq dak li għandu x'jaqsam mal paket tal- Eh, enerġija nadifa biex nżommu l-momentum, iżidna anki risorsi fil-rappresentazzjoni permanenti u hemm eh, xi grupp ta' ħedma kull ġimma għal grupp ta' enerġija. <clears throat> u qed inżidu anki eh, għanna żewġ gruppi ta' ħedma kull ġimgħa li se wasanna fuq sitt gruppi ta' ħedma fix-xahar bazi ta' viżjoni pragmatika, aħna deċidejna anki li kon approċ ġenerali għall-efficienza enerġetika fil-bini u meta wieħed is li din it-tip ta' leġislazzjoni huma iktar faċli li wieħed isib konsens eh, maġġel fuqhom. Imma l-Energy Market Directive se tkun diffiċli iktar Eh, għaxem pajiz li ma tantx jaqblu, però aħna żguri illi dan il-pakket qed jagħti l-istrumenti ġusti biex nimxu l-qudiem u biex nżommu eh, din l agenda jiena diġà eh, sena se jkolli kunsil diġà fi frar biex inkunu nistgħu naraw x'inhu l-pożizzjoni tal-Istati Membri oħrajn fuq dan. Istur Verber għal li għanna nifokaw fuq il-kwistjoni li rigwardaw l-persuni u anki fuq eh, il-fat tal-energy labeling, il-labeling semplifikat se jgħin l-konsumaturi għall-efficienza enerġetika u anki l-ispiża matur il-ħajja u anki fuq l-impatt fuq l-ambjent bħalissa hemm kwistjoni teknika attualment jekk għandix naddu għal atti delegati jew ta' implementazzjoni u hemm xi clash bejn l-istituzzjonijiet. Imma e, wieħed jifhem illi hemm leġislazzjoni toħrajn fuq portfolio oħrajn li għandhom impatt fuq dan, però jiena nixtieq nagħmel sforz biex dan u waqt il president saħna se nagħmlu kull ma nistgħu biex insibu l-aħjar kompromess. Għax hija l-aħjar ħaġa għall-Ewropa. Istur Kohilic għammin li mistoqsija fuq il-mix eh, tal-enerġija li t-ġeddet fil-Malta, nitlob skuza forsi ma pronunċattu xtajjeb ismu, res f'Malta u importanti, aħna għanna limitazzjonijiet fiziċi u l-amministrazzjoni ġdijed fl-aħħar erba' snin eh, laħu il- imxerru qoddim biex jilħu il-miri tal-2020. L-energy mix tal-amministrazzjoni preċedenti kienet tifoka fuq ir-riħ, eh, imħabba eh, elementi oħrajn kellna namlu mix ġdida illi tiffoka fuq nofsa mm, solari u qed nużaw pratikament kull kull fuq l bejt f'Malta u qed anki eh, nużaw il-biokarburanti <coughs> kif ukoll l-enerġija li tiġedded. U bekk nkunu nistgħu nizguraw li se u l-miri tagħna. Il-senjora Griffin er- irrispondejt għal mistoqsijiet pratikamenti kolla fuq il-konsumaturi vulnerabli u l-faqar enerġetiku li niħu l-impenn li dan se jidħol fil agenda għal eh, Ewropej u, u se jfoka fuq miżuri konkreti fuq dan Umbat kienem xie mistoqsijiet fuq l-affarijiet finanzjari personali tijaj mill-kollegi tal-oppozizjoni f'Malta, jena nishti najċa ħaġa. Eh, tawni parir pratikament li nirrispondi illi li fuq li fuq eh, jena nkun hawnhekk biex nirrappreżenta il-28 eh, membru u mhux fuq kwistjonijiet lokali ma bħala rispett għal parlament nixtieq nagħti xi informazzjoni anki fuq din il-kwistjoni l-affarijiet finanzjarji tiegħi u l-pożizzjoni kienet ċara mill-bidu jiena għamilt trust familjari eh, f'kumpanija u raġuni kienet biex namel ġestjoni tal-assi familjari u investimenti. U l-kumpanija ma kienx kif għalet il-Sinjora Mezzola eh, fl-2013 u eh, kienem dokumenti anki ta' korporazzjoni u kienem anki audit ta' taxxa fuq il-affarijiet kollha finanzjari li ħaġa l-ebda politiku qatt m'amel f'Malta, dan l-audit bħalissa għaddej ġej skrutinizzat mhux biss fuq din il-kwistjoni ma anki fuq il-kwistjonijiet personali finanzjarji tiegħi. U jiena m'għandi ebda problema <clears throat> għax jiena żgur li l-verità se toħroġ. U għamilt anki uh, auditjar indipendenti fuq il- E, kumpanija finanzjarja u trust u dan għandu jati il risposti kolla għal kulħadd u jien nixtieq niżgurakom fuq dan il-kuntest jiena nixtieq naddi li lemmel e, politika tal-partiti u tal-ta' Malta hawnhekk qiegħtaw biex nirrepreżenta l kunsil aħna nixtieq nużaw dawn is-siċur b'mod e, għali il gasa SOS il-gas għal ċittadini importanti se tkun rivoluzjonari u għanna pakett importanti ħafna liġi imnidi mill-kompissjoni li huwa kumpless, diffiċli u se jkonna bżon ta' ġestjoni minnaħa tal-stakeholders u anki l-Parlament Ewropew se jkollu jagħti skrutinju, sfidi u anki u proposti biex nizguraw li se jkonna pakket li nizguraw li l-Ewropa jkollha enerġija affordable, konnessjoni tajbin, arja nadifa, nifokaw fuq l-enerġija li tiġedet u namlu kull ma nistaw biex ikonna l-efficienza enerġetika skont il-mira. Grazie ħafna. Grazie ħafna l-żewġ ministri l-ewwel derba illi għanna il-presidenza Maltija dan huwa moment storiku u nawguralkom kull suċċess possibbli għall-Unjoni Ewropea kollha kemm u għall-Kumitat ovvjament tagħna li huwa impenjat ħafna fl-attivitajiet kollha tal-Presidenza Maltija. Grazzi ħafna Onorevoli Ministri, eżiż kollegi mela il-laqa li miss hija għadha filgħodu fid-disa jekk joġobkom imma f'tlet minuti se nibdew il-laqa tal-koordinaturi. Iva, tlet minuti oħra jintaqaw il-koordinaturi għada fil-ħodu fil disa kull komitat u kontinuazzjoni issa. Grazzi ħafna għal koordinaturi u għada nkomplu. Grazzi.